All right, uh, ladies and gentlemen. Tajab, sinjuri. Keġabkom hudu postkom, ħanibżaw il-laqa. ħanatikom ftit eh, informazzjoni ta' sfond l-ewel. Middera, il-Belġan jew tanqas il-Parlament, Belġan ivvinta sawna ġdida. Allura, għana fil-Finlandja diġa mitħala ħafna ta' sauni, pero temperaturi tagħna eh, xorta waħda xejn ola minn li hawnhekk. U apparti s-sawna mbagħad wara ġeneralment immorru l-hom għawma f'xi lejk, allura iżjed nirrilassaw milli ħan nirrilassaw f'dil kamra hawnhekk. Mela, peress illi l-umandi eh, l-opportunità illi nipresidi fuq din il-plenarja ta' COR, ħanix l-attenzjoni u koll għal-browser li barra minn din il-kamra fuq il-presidenza finlandiza tal-Konsil. Eh, nistedinkom tatuħ daqatajn u tkunu l-estri kontribwixxu matul il-presidenza ta' sitxur. Mela nilqakom il-koll, nistaw nadottaw l-agenda tal-plenarja tal-lum? L-agenda ġiet adottata, grazzi ħafna. Issa se napprovaw il-minuti tal-sessjoni plenarja numru 134 li saret fil-10 u fil-11 ta' april. Nistawna napprovaw minuti? Memx oġġezzjonijiet tajjeb, grazzi, il-minuti huma approvati. Issa, għanna eh, stqarrija mill-President. Hemm xi ftit eh, deċiżjoni u deċiżjonijiet u informazzjoni li ħanatukom illum matul eh, dwar xi opinjonijiet. L-ewwel nett Għanna il-rapport rapporter General Però qabel xejn, skont ir-regola 43 ta' regola ta' proċedura, l-Assemblea tal-Plenarja hija mitluba tieħu tliet deċiżjonijiet addizzjonali fuq ir-rapporter eh, General. Tnejn minnhom huma relatati direttament mal-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill hemm il-proposta illi Eh, naħtru l sur Andrea Skrip Froj bħala rapporter ġenerali fuq il-rapport dwar bliet intelligenti u eh, transizjoni ġusta lejn neutralità tal-klima u kif nimplementaw l-SDGs fil-ħajja reali. L-abbozz tal-opinjoni ser jitresaq direttament qoddim il-plenarja ta' Ottubru li se tkun fis-seba' mis-seba sal-9 ta' Ottubru ta' din is-sena. Imbagħad għandna proposta li naħtru l sinjura Anna Kannelajn bħala rapporter fuq l-Ewropa Digitali u soluzzjonijiet intelligenti u inklusivi fil-prattika. Dan l-abbozz tar rapport ukoll ser jitressaq direttament lill plenarja ta' dan il kumitat fil-plenarja ta' Ottubru. It-tielet proposta hija li eh, naħtru lil Taddeo Sandroċevski mill-Litwanja bħala rapporter ġenerali fuq l-opinjoni dwar Eh, kif l-autoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jiffurmaw il-sħubija tagħna mal-pajjiżi tal-Vant. Eh, l-abbozz ser jitressaq fil-plenarja ta' Diċembru li se tinżamm bejn l u l-5 ta' Diċembru ta' din is-sena. Tistgħu tapprovaw dawn il-proposti? Iva, il-proposta hija approvata u bekk ir rapporters inħatru. Issa jkun hemm ukoll ċerimonja konġunta tal-anniversarju ta' 25 sena tal-COR u l kongress u l-Kongress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsil tal-Ewropa. Dawn żewġ istituzzjonijiet twaqfu 25 sena ilu u minn dak iż-żmien law dejjem ħadmu sabiex isaħħu il-gvernijiet lokali u d-demokrazija reġjonali. Dal-anniversarju ser infakruh billi nagħmlu ċerimonja konġunta fil-qafas tal-plenarja tagħna. il-President eh, Karl Heinz Lambert ser ikun hemmhekk jirrappreżenta s cor u il-President Knave ħaj jirrappreżenta il-Kumitat tal-Gvernijiet Lokali u Reġjonali. Il-ċerimonja se tkun għada se tkun għada fil-ħodu u eh, wara imbagħad sar ikun hemm konferenza fuq l-istat tal-demokrazija lokali u reġjonali fl-Ewropa. Din l-konferenza se tkun wara nofsinhar. Se tkun fil-binja JD tal-Kumitat tar-Reġjuni fil-Kamra numru 52 ħatibda fis-satejn u sar iddum tliet sigħat. Imbagħad għandna ċ-ċerimonja loti tal-premji tal-imprenditorija. Dina Illum fil-fatt bħala l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna nagħmlu ċerimonja sabiex nagħtu dawn il-premji lil tlet reġjuni illi eh, huma rappreżentati hawnhekk minn tliet persuni fil-fatt nilqawhom fostna. Dina eh, se tkun il tmien edizzjoni ta' dawn il-premjiet illi bdejna fl-2011 Dawn il-premijiet natuhom lill persuni illi eh, jikkontribwixxu għal eh, lin-negozji żgħar u medji fl-Ewropa fuq livell lokali u reġjonali. Flimkien mal eh, ma' delegazzjoni oħra nistednukom ukoll għal riċeviment u wara inżuru ukoll wirja ta' ritratti illi qed tinżamm għawek fil-Parlament Ewropew. Dina il-wirja kienet żviluppata mill-grupp ta' trainees eh, tal eh, dan il-kumitat illi għamlu traineeship għal matul ħames xhur. Nirringrazzja li trainees kollha tal impenn li wrew tal-ħidma sfiqa illi għamlu fiħdan il-kumitat tagħna. Imbagħad hemm ukoll kompetizzjoni għall-iskejjel sekondarji u nista' nħabbar diġà min huma r-rebieħa ta' din Um, ta' din il-kompetizzjoni organizzata mill-grupp mil tal-Alleanza Politika fiħdan dan il-Komitat. Jina nifraħ lill-parteċipanti kif ukoll lill-allima illi uh, dawn l-istudenti. Ħaġoħra, fuq il-divizjoni tas setat eh, dan huwa strument uniku illi eh, joffri eh, ta' deċentralizzazzjoni fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi ġirien tagħha. Barra minn hekk l-istati membri wkoll spekser ikollhom opportunità eh, qablu l-informazzjoni li hemm online dwar il-politiki differenti relatati mal-governanza Din hija kwistjoni li ġiet diskussa l-bieraħ ukoll fil-Bureau Meeting. E, hemm iżjed informazzjoni disponibbli kif toħorġu minn din is-sala. Għandkom l-opportunità illi tkunu tafu iżjed fuq dan l-istrument kif ukoll fuq il-website fil- e, jekk iżuru l-istendi li hemm kif toħroġ minn din il-kamra. Imbagħad ħan itkellmu sa fuq ix-xejrid globali sal-2030. Għandna dan il-flyer li jismu Global Trends to 2030 illi huwa parti mill proġett interistituzzjonali huwa proġett li analizza il-politiki u sistemi politiċi tal-passatu tal-preżent u għanna dan il-fuljet u anka brochure palma etnurikom li huwa disponibli sabiex informana fuq il-riżultati ta' din l-attività dan jgħad disponibli u koll barra minn dan l-emiċiklu u jiprezenta l-sfidi l-opportunitajiet tal-Unjoni Ewropea eh, fil-prezent u fil-futur eh, kif ukoll jidentifika l-avvenimenti li ħajkunu importanti għaliex eh, ser ikollhom rilevanza kbira fil-futur. Nilqa lil Viktor Segal ukoll fostna inti il-President tal-Kumitat Reġjonali tal-Awstrija, inti ilek membru tal-Kumitat tar-Reġjuni għal 15-il sena u llum lum hawnhekk biex tattendi l-aħħar sessjoni plenarja tiegħek. Nirringrazzjak ukoll tal-li zort l-Expo f'Helsinki sa 15 ilu hemmhekk kena l-opportunità li niddiskutu mad delegazzjoni tiegħek mill- Eh, parlamentari tal-Awstrija u Emma diskutajna u wkoll kwistjonijiet differenti fosthom il divizjoni tas-setat u kwistjonijiet oħra. Grazzi ħafna u grazzi tal-ħidma li għamilt għalina. Mela, fl-axħar n-informakom il president tal- grupp ALDE informa lill president ta' dan il-Kumitat dwar bidla fl-isem tal-grupp politiku. Dan il-grupp issa għandu isem ġdid li huwa Renew Europe, eh, inġeddu l-Ewropa. Wara deċiżjoni li tieħdet fil-Parlament, din għad-deċiżjoni issa għandha effett immedjat u bekk nitlob lis-Segretarju Ġenerali eh, jaddotta dan l-isem fid dokumenti li ħana ħorġu minissa il-qoddim. Mela, dawk huma dik kienet l-informazzjoni li kellna tikom minħata l-President u nistaw immexxu ħanaddu issa l-adozzjoni tal-opinjonijiet. Se nibdew l-ewwel bl-opinjoni ta' Dajni Sturlajs. Se nitlob eh, lilek u lill-espert tiegħek biex tingħadu magħna hekk kif ukoll ir-rappreżentant mill-Koter Barra minn hekk nixtieq ukoll nifraħlek għaliex qaluli li issa tilħaq sindku ta' Riga. Għalhekk eh, nixtieq nifraħlek fisem dan il-komitat. Inti għandek opinjoni fuq l-istrateġiji makroreġjonali bħal reġjun tad-Danubju għafas għal promozzjoni tar-raggruppamenti transnazzjonali. Jiena mill-esperjenza personali naf ukoll illi eh, l-Latvija bħala pajjiż Baltiku ikkontribwixxa bil-kbir għall-istrateġija eh, makroreġjonali dwar il-Baħar Baltiku. Tikkontribwixxi wkoll fuq l-ispeċjalizzazzjoni intelligenti fir-reġjun tal-Baħar Baltiku u anka bil-kontribut tal-Università ta' Riga kif ukoll atturi oħra mill-Latvija. Għalhekk Aħna ħelqanin ninkomplu naħdmu miegħek anka fl-irwol ġdid tiegħek bħala sindku ta' Rika. Nagħdi l-kelma lilek biex tintroduċi l-opinjoni. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs. Grazie, President. Mm. Signori. Illum eh, f'din il-plenarja se neżaminaw l-abbozz tal-opinjoni tiegħi fuq il istrateġiji makro reġjonali par reġjun tad-Danubju. Affa għal promozzjoni tar raggruppamenti transnazzjonali. Il-Presidenza Rumena eh, talbitna nesprimu l-opinjoni tagħna minn din il-perspettiva. Eh, Żommu f'moħħna wkoll li tieni rapport minnaħat tal- Eh, l-istrateġiji makroreġjonali tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja anka lill konsill tal-li din il-kwistjoni kemm fil-Kumitat tar reġjuni kif ukoll f'istituzzjonijiet eh, oħra u fora internazzjonali oħra. Kollegi, Waħed il-prioritajiet tal-qafas finanzjarju plurianwali li jmiss ser ikun it-tnaqis tal-diskrepanzi reġjonali. Dan huwa marbut eh, direttament mal-istrateġiji eh, makro eh, reġjonali illi għandhom potenzjal kbir sabiex waslu għal iżjed ugwaljanza bejn nies li jgħixu fl-istess reġjun. U bekk ikun qed nirrispettaw ukoll ir-rekwiżiti ta' koeżjoni illi hemm stipulati fit-Trattat ta' Lisbona. Hemm żewġ kunċetti li huma eh, importanti ħafna għalina, is-sussidjarjetà u l-koeżjoni. Dawn huma wkoll iż-żewġ miri bażiċi fiħdan l-istrateġiji makroreġjonali. Bħalissa fir-rapport tal-komitat qed naraw illi il għadhom ma tlaħqitx ugwaljanza makroreġjonali fuq livell sodisfaċenti. Diġà ġew implementati numru ta' Anzi, eh, diġà ġew identifikati numru ta' problemi, pereżempju in-nuqqas ta' kontibilità u l-governanza. Fl-istrateġiji makroreġjonali qegħdin naraw illi l-awtoritajiet lokali u reġjonali jekk ikkunu voluti iżjed mill-qrib jistgħu iwasslu għall-implementazzjoni aħjar tal-istrateġiji makroreġjonali. il-potenzjal ta' dawn l-istrateġiji ma jistax jintlaħaq eh, bisħieħ jekk ma jkunx hemm ir-riżorsi adattati fosthom ir-riżorsi umani. Hemm bżonn li naraw li jkun hemm sinerġija bejn dawn l-istrateġiji makroreġjonali kif ukoll il-politiċi eh, il-politiki settorjali tal-Unjoni Ewropea. Nixbikam l-attenzjoni għal konklużjonijiet tal-Kunsil tal-21 ta' Mejju dwar l-implementazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali dawna qed tisejħu fuq il-pajjiżi involuti biex iżidu ir-responsabilità u jiżguraw li jkun hemm appoġġ nazzjonali xieraq filwaqt li jippromuovu l-involviment ta' atturi eh, lokali u reġjonali interessati. Jiena Fil-fat f'din l-opinjoni nagħmel l-istess suġġeriment barra minnek eh, l konklużjonijiet qed isejħu kol fuq il partijiet interessati biex jikkooperaw u jagħmlu skambju tal-aħjar prassi fejn ikun hemm bżonn permezz ta' networks u programmi u anke sabiex iżidu l-kooperazzjoni permezz ta' eh, programmi speċifiċi foqsma partikolari, per eżempju il-raggruppamenti eh, transnazzjonali. Dana jajnu il-reġjuni jisiru kol iżjed kompetittivi. Bekk jamlu kontribut eh, importanti għal fuq livell soċjali, ekonomiku u anka fuq livell ta' koezjoni territorjali. Għanna nuqadu attenti u kol sabiex inkomplu eh, nizviluppaw eh, l-ekosistemi ta' innovazzjoni. il-diġi responsabbli mill-politika urbana, is-suq intern u dak responsabbli mill-SMEs għandhom jaħdmu 8 fit f'dan ir-rigward. Bekk jirnexxielhom joħolqu l-kondizzjonijiet ideali sabiex ikun hemm iżjed koordinament bejn il-raggruppamenti u jkun hemm ukoll iżjed skambju b'mod transnazzjonali. Forsi nistgħu nibbażaw ruħna fuq eh, triangolu għandek eh, l-element akademiku, l-element tan negozji u intraprenditorjali u eh, elementi oħra li jiffukaw iżjed fuq l-infrastruttura. Kollegi, nħogos nara li l-emendi li tresqu fil-fat ikomplu jarrikkixu il-rapport tiegħi. Jiena ressaqt erba' emendi ta' kompromess sabiex inkopri l-maġġoranza tal-emendi mres għamil kollegi. Nirringrazzja l-delegazzjoni svediża tal-emendi li resqet fuq il-politika tal-clusters tal-aggruppamenti Jira minix xat niproponi il politika tal-aggruppamenti tkun konfinata biss għal dawk ir-reġjuni kopruti minn dawn l-istrateġiji makroreġjonali. Nirringrazzja wkoll id-delegazzjoni tal-Ġermanja u tal-Awstrija tal-emendi tagħhom fuq il-ħolqien ta' strateġiji makroreġjonali ġodda. Jiena naqbel illi jekk naħdmu fuq strateġija ġodda, irridu nqogħdu attenti li dina ma tkunx tfixkal bl-ebda mod l-istrateġiji makroreġjonali illi diġa jeżistu. Nirringrazzja lill-membri Italjani wkoll tal-proposti illi resqu rigward dawn ir raggruppamenti u nissuġġerixxi li dawn iż-żewġ emendi eh, nittrattawhom flimkien għaliex waħda tikkomplementa lill-oħra. Biex nagħlaq eh, kollegi, xtaqt ngħid li kull stat membru u kull reġjun Ewropew huwa sigur dejjem jekk l-Unjoni Ewropea tkun sigura wkoll. U għalhekk huwa dmir tagħna illi nibqgħu sodi u maqodin. Dan għanna nżommu f'moħna meta naħdmu fuq proposti ġodda eh, fuq kwistjonijiet eh, kemm dawk kelli qegħdin diġà fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea kif ukoll kwistjonijiet li huma raltati iżjed mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Dan kollu huwa fidejna jiena eh, nixtieq nitlob l-appoġġ tagħkom għall-abbozz tar-rapport tal-opinjoni tiegħi u nittama li tappoġġaw ukoll emendi. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi. Merrista mela, niftu id-dibattitu ġenerali. Josef Berani. Grazzi tal-li tajtni mikrofonu President. Jena tlapt nitkellem għax l-għonet nishtiq nifraħ l-rapporter jien naħseb li għandu materjal tajjeb għaw fl-opinjoni tiegħu. U forsi għaliex għax tkellem fuq iż-żewġ ostakoli kontra suċċess ta' dawn l-istrateġiji u et jisħa fuq il-fat li għanna rridu nelbu il-kapacitajiet amministrativi fil-pajizi eh, differenti li huma fukati fuq prioritajiet u kwistjoni oħrajja il-nuqqas ta' eh, eh, mezzi finanzjari u ma' ostakoli għal ċerti strategiji. Però nixtieq anki ngħid ma rridux noħolqu strutturi u strateġiji paralleli, allora jina nishtiq napoġġa l-emenda numru 5 fejn hemm miktub li jekk diġà strateġiji eżistenti m'għandniex noħolqu oħra ma nużaw eh, l-istrateġija eżistenti u nisħu fuq l-implementazzjoni fl-Istat membru. Grazzi, Issa nisimgħu minn Roberto Giambetti. Grazzi, President. Jiena xtaqt nistaqsi l-rapporter il-pozizjoni tal-emenda fuq l-emenda numru 3 il qed jipproponi ħaġa tajba ħafna pratikament bejn l-istrateġiji makro reġjonali jista' jkun hemm l-istess għanijiet u l-istess kooperazzjoni u bekk l-istrateġiji jistgħu jissaħħu u jistgħu ittejbu anki il-koezjoni territoriali bejn il-pajjiżi Ewropej. Nixti li huwa jevelwa illi dan huwa dini amenda pozittiva eh, li tagħmel sens u nixti u jaħseb fuq dan il-punt. Grazzi. Issa Raffaele Cattaneo. Grazzi President, anki nixtieq nifraħ l-rapporter fuq dan din l-opinjoni, anki bħala rapporter ta' opinjoni ta' strateġiji makroreġjonali li ħadna f'dil kumitat tagħna. Jiena nixtieq anki jien nitlob illi ikun hemm uh, opinjoni pożittiva fuq l-emenda numru 3 għaliex fil- fil-istrateġija eh, taljana u Zalp koordinata mir reġjun tal-Lombardija. Aħna tlabna illi dawn l-istrateġiji għandhom jiġu eh, trattati esplicitament fil- eh, fil-periodu tal-MFF li mis u dana nishtiqo najduh moċċar bħal anki bħal dawk ta' Danubju u nishtiq illi il-rapporter jaċċetta dan din l-emenda u nistanħabbar minn issa li jinsa vota favur din l-emenda. Grazzi, memx intervenzjoni oħrajn mela issa nivvotaw. Nibdew bl-ewwel emenda. Il-rapporter huwa a favur dawk li huma favur issa jivvutaw, grazzi, kontra. Ħadd huwa kontra mela din l-emenda hija approvata. hemm it-tieni emenda tar-rapporter 2R e, dawk li huma a favur il-emenda tar-rapporter jivvutaw issa kontra ħadd mela allora anki dina Eh, hija approvata u taqa l-emenda numru 2. Issa is-sur rapporteur eh, jixtieq jitkellem. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-emenda numru 3 illi l-kollegi semmew. Bla dubju jiena minix kontra l-approċ la li jiġi espress fil-emenda numru 3 jina naħseb li huwa xiera u ġust illi din il-kwistjoni tibqa ta' importanza kbira għal presidenzi kollha li ġejjin warajna. Jiena nixtieq najt fuq il-presidenza rumena nista' nista' kommenta biss fuq il-makro fuq l-istrateġija reġjonali tal- tal-din ta' Danubju, però naqbel li Iva jagħmel sens illi natwa din l-interpretazzjoni kif semmew il-kollegi. Mela sa nixtiequ nisimgħu minn se jivvota favur tal-emenda numru 3, jivvutaw issa. Kontra, hemm xi ħadd li huwa kontra, però la maġġoranza hija favur. Allora l-emenda hija approvata. U ma tanna emenda tar-rapporter 4R jekk din teġi adottata taqa l-emenda numru 4. U hawnhekk għaw min talab il-mikrofonu Grazie nishtiq nappoġġa l-emendu numru 4, soror til bħala emenda ta' kompromess, aħna għanna nisħu fuq il-fat li aħna aperti għal inizjativi għal strategiji makroreġjonali u ma strumenti tajbin għal iżvilupp reġjonali għanna nisħu f'din l-emenda illi l-istrateġija mandiex E, tamilhom iktar diffiċli l-istrateġija eżistenti u dana, dana jfisser li ma rridux innaqsu l-finanzjamenti għall-istrateġija eżistenti aħna nafu x'innuma il-mekkanizmi ta' finanzjament fil-budget tal-Unjoni Ewropea, allora aħna nappoġġaw l-emenda ta' rapporter għal kompromess numru 4. Mela nivvutaw fuq il-kompromess ta' rapporter 4R, favur jivvutaw issa kontra anki dina ġit eh, approvata mela l-emendi 4 u 5 jaqaw. Issa għanna l-emenda numru 6 rapporter a favur, dawk li huma favur jivutaw issa kontra ħatma vota kontra mela din hija eh, approvata l-emenda 7 ta' rapporter 7R jekk ta' tiġi approvata dija għaw 7 u 8 dawk li huma favur jivutaw issa, grazzi kontra hemm xi ħadd li huwa kontra, però l-maġġoranza hija favur, ġiet approvata mela 7 jaqgħu mela issa l-emenda tar-rapporter disa r Ejjek dina tiġi adottata jaqgħu disa u 11 dak li huma favur jivutaw issa, grazzi, kontra, ħatmu kontra, allura din hija approvata. Allora disa u jaqgħu, issa irridu nivvutaw fuq l-emenda numru 10. Dawk li huma favur jivutaw issa, Grazzi, dak li huma kontra, ħatmu kontra mela din hija approvata u issa eh, l-emenda 11 waqat, allora jibqa issa l-emenda numru 12, dawk li huma favuri votaw issa. Eh, grazzi, kontra, ħatmu kontra, allora din hija approvata. U issa rridu nivutaw fuq l-opinjoni kollha kemmi kif ġiet emendata dak li huma favuri votaw issa kjoġobkom kontra ħatma eh, astenzjonijiet le mela eh, il-rapport l-opinjoni hija approvata unanimement. Nifirħu l-rapporteur. Tajjeb, mela issa ngħaddu għall opinjoni li jmiss Kristof Rujon nitolbu jina għatmana fuq il-tribuna mal-espert tijak lejn teħid ta' deċiżjonijiet aktar efficienti u demokratiku u demokratiċi fil-politika ta' tassazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U anki hawnhekk għandna xi ftit emendi, 16 l-emenda ġew prezentati u wara dibattitu nistaw nivvutaw fuq dawn l-emendi u xie emendanki anki minnaħa tar-rapporter. Kristof Rion, eh, il-mikrofonu fide. Grazie President. Kollegi, la bozz ta' opinjoni li ġiti prezentata lilkom illum hija pjuttost kontroversjali. Jina mm, konxu minn dan il-fat, però eh, aħna ma nistawx namlu divizjonijiet politiċi eh, hawnhekk. Skont studju tal-barometru tal-Unjoni Ewropea, xi 30% tal-Unjoni Ewropea jħossu li l-Unjoni Ewropea taġiċi b b'mod iktar deċiżiv biex tiġret kontra il-frodi u l-evażjoni ta' taxxa. U dinajja anki parti minn bidla fil-opinjoni publika anki fuq dak li għandu xieqsam mal protesta kontra l-klima. Waqt il-kampanja elettorali għal elezzjonijiet Ewropew, l-IPP, l ps il-ħodor u l-liberali u, l-spitzen kandidaten tal-IPP huma fil id-dikjaraw illi E għanna e nieħdu iktar deċiżjonijiet bil-maġoranza kwalifikata fil-Kunsill u anki illi Amazon, Facebook u, u, u Apple għandhom iħalsu taxxi ġusti. Allora il-President tal-Kummissjoni Juncker, anki huwa membru tal-EPP, i-propona għamel e, e, e proposta maqsuma f'ħames punti u għal illi hemm bżonn noħorġu politika ġusta u moderna illi jaskont il-età digitali biex niżguraw trattament ġust tal-operaturi kbar kontra Zaza u f'Ġunju fi summit il kapieta stat qablu biex eh, nimxu iktar lejn progress lejn strategija Ewropea għal ġustizja fiskali. Essur Murphy nitama illi appoġġa din l-opinjoni mill PP u li inkunu nistaw aħna nirrifjutaw l-emenda numru 1. Jiena biex nala l-emendi introduttivi hemm erba' punti. Eh, l-ewwel net il-kompetizzjoni. fis sussidjarjetà u fis servizzi pubbliċi. Iva, l-kompetizzjoni hija neċessarja jekk aħna rridu li l-suq interni jaħdem tajjeb. Aħna nifmu illi l-awtoritajiet lokali wkoll għandhom eh, kompetizzjoni bejnietom fiskali, pero dan għandu jisir b'mod ġust, b'mod fi spazju armonizzat u brispett ta' liġijiet ta' su u komuni anki fuq lajnuna statali u anki fuq il-politika makroekonomika. Aħna ma nistawx nippermettu li eh, it-taxxa tkun eh, l-iktar element dajef tal-Unjoni Ewropea. Issa fil- Eh, fl-Eurozona ma nistawx nimmaġinaw aħna li nistaw ikollna din il-vizjoni daqshekk dejqa eh, ta' sovranità. Għanna rridu verament niddeskrivu dak li rridu u Iva, il-sovranità ekonomika għanda tiġi maqsuma biex inkunu nistaw nsolvu problemi ta' sovranità is-sovranità tieqa fejn eh, tibda s-sovranità ta' ħaddieħor. Allora aħna ma nistawx nivvuntaw kompetenzi ġodda l-Unjoni Ewropea u għal-Kommissjoni. Aħna maħniex qed nitolbu eh, illi nindaħlu fil-kompetenzi tal-Istati membri bħal dik illi aħna nifissaw it-taxxa eh, tal-tħul jew tal-kumpaniji. Il-proposta tal-Kummissjoni hija ti rispetta il principju ta' sussidjarjetà. Jiena nixtieq nidefendi t-taxxi, t-taxxi mhumiex ħaġa popolari. Atma kienu jekk aħna jkollna tassazzjoni ġusta tista' tippermetti l-awtoritajiet u l-Unjoni Ewropea jagħtu servizzi ta' kwalità fil-edukazzjoni, eh, fil-djar, eh, eh, fis-sikurtà, fil-ġrida kontra il-klima eh, biex nkunu nistgħu nifinanzjaw eh, dawn l-anijiet ta' għanijiet sostenibli. U meta allura tivvutaw u taħsbu fuq it-taxxa, eh, ma, tridux taħsbu biss fuq l-Amazon u Apple, l-operaturi kbar li huma perfettament kapaċi jiddefendu l-interessi tagħhom fl-Ewropa. Aħsbu fil- Eh, fil-operaturi żgħar eh, eh, fil-ħwienet iż tal-pajjiżi tagħkom, tal-villaġġi tagħkom, in-nies li offru servizzi fuq il-livell lokali u fuq il-livell Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi tal-introduzzjoni. Mawx intervenzjonijiet. Iva, Sur Jungman. Jena president Eh, nishtiq nagħmel intervenzjoni. Aħna minkejja l-isforzi tagħna, aħna l-grupp tagħna jsir ma nistgħux nappoġġaw din l-opinjoni għal ħafna raġunijiet. Jekk l-emenda 11 14 u 15 ma jġux adottati ma nistawx nappoġġaw din l-opinjoni. Aħna nħossu illi il-seta tal-adozzjoni tal taxxa hija marbuta ma' sovranità ta' kull pajjiż. Ma nistgħux naċċettaw l-approċċ one size fits all. Kull stat membru għandu kondizjonijiet ekonomiċi, leġi, liġijiet eh, fiskali u, u governanza ekonomika u fiskali. Aħna ma nistawx naċċettaw illi l-introduzzjoni tal-quality eh, majority voting jistaw waslu għal eh, għal situazzjoni aħjar, anzi se jwaslu għal abużu illi mhux se jirrispetta l-istati membri għal eh, politika fiskali. Oħna nħossu illi l-kompetizjoni ta' taxxa tibbenefika su intern billi tagħmel pressjoni fuq l-istati membri u l-autoritajiet biex biex eh, jagħmlu kull ma jistgħu biex ikollhom eh, politika fiskali effiċenti. Grazzi, hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni, jekk le, mela nistaw nadu għal votazzjonijiet fuq l-emendi. Le, għaw xaħat li jishtiq jitkellem. Grazzi, President. Jena naħseb illi biex ikonna iktar Europa rridu namlu iktar Europa, mux inqas Europa. Jiddispjaċini najt illi jena ma naqbilx mal-kollegi tal-ICR. Il- problema hija li jekk noħorġu mill-loġika tal-unanimità, probabilment tfisser li aħna nkunu qegħdin nersqu lejn iktar Ewropa. Din bozz tal-opinjoni hija lejn proċess ta' deċiżjoni iktar effiċenti u demokratiku tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Jekk eh, jgħaddu l-emendi tal-ICR mhux eh, aħna nkunu sejrin lura, ma nkunux edin immorru favur, nkunu e'din immorru kontra. Allora din il- eh, il-komitat il ma jistax jaġixi kontra eh, eh, kontra l-opinjoni pubblika. Il-web ma fiex limitazzjonijiet aħna l-istati għanda limitazzjonijiet, imma l-web għanda su globali u jekk għanda uh, su globali ma jistax ikolla eh, taxxa taxxa differenti. Irridu nieħdu situazzjoni fidejha u nirrispondu għaċ-ċittadini u mhux nirrispondu għall-interessi partikolari tagħna għax illum jistgħu jkunu ta' pajjiż u mhux ta' kulħadd. Allora, il-Komitat tar reġuni ikollu iktar kredibilità jekk tagħmel iktar Ewropa aħna u il-Parlament u l-Europa kollha kemmi se jkollha suċċess jekk jirnexxiela tintervjeni b'mod preċiż fuq dawn il-kwistjonijiet li jinterpretaw is-sens tal-opinjoni pubblika, speċjalment minn naħa x'aħna amministraturi lokali. Dan huwa dmir huwa obbligu morali u etiku għal din ir-raġuni ma nistgħux aħna b'daw klemendi inneħu natura tal-prinċipju ta' sostanza u tal-parir ta' rujom. Grazie. Grazie ħafna. Grazie Sur Milana. Reazzjonijiet? Jiena nixtieq ngħid l-ewwel net illi aħna inna naħdmu mill-aħħar laqa biex insibu punti ta' kompromess biex niċċaraw is-sitwazzjoni. Aħna maħniex qed nitolbu li jinbidlu il regoli attwali għallek jena accettajt l-emendi ta' sur eh, eh, Van Quist jena kont ċar fl-opinjoni tiegħi, jena nishtiq nirrispondi għal stennija ta' ċittatini u nirranġaw is situazzjoni ta' taxxa kif inhi llum mhuwiex aċċettabbli illi jinbidlu dawn ir-regoli. Hemm ħafna astennija minnaħa tal-pubblika aħna nistgħu ngħidu li nistgħu nwarbu anki il-pubbliku ħafna drabi il-politiċi jagħmluh però u importanti nisimgħuhom iċ-ċittadini. Irridu nizguraw illi għanna risorsi deħlin il-ħin kollu biex inkunu nistaw natu eh, l-istess livell ta' nefqa politika mill-punto di vista ta' tagħna bħal autoritajiet politiċi, allura mhuwiex raġonevoli illi dawk il-kumpaniji illi qed jieħdu profitti mill-Unjoni Ewropea ma jħallsux il-parti tagħhom. Grazzi ħafna, issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni nibdew bl-ewwel emenda Eh, fil-fatt huma l-emenda numru 1 u 15 għandhom l-istess għan. Nivutaw fuq dawn iż-żewġ emendi fl-imkien. Dawk li huma favur tal-emendi wieħed u 15 eh, jivutaw issa ek joġobkom. Kontra għanna bżon ta' votazzjoni elettronika hawnhekk biex nifmu eh, kif votaw il-kollegi. Votazzjoni miftuħa favur jistaw jibutaw iva u dak li huma kontra jibutaw le. Okay, we close the vote. Nalqu l-votazzjoni, il-maġġoranza hija kontra, mela dina ġiet ma ġietx aċċettata. Ma ġewx aċċettati. Issa għanna l-emenda ta' rapporter numru 2 erra, jek tiġi adottata ta' jaqaw l-emendi 2 u 3. Dawk li ma favuri votaw issa kjoġobkom kontra votazzjoni elettronika għal darbohra. Okay, we... Tajjeb nalqu l-votazzjoni. L-maġġoranza hija favur mela dina l-emenda ġiet aċċettata 2R. Issa 2 e, u 3 jaqgħu, mela issa ngħaddu għall-emenda numru 4. Ir-rapporter huwa favur, dawk li huma favur jivutaw issa kieġobkom. Thank you again. Grazzi, kontra. nerġaw namlu votazzjoni elettronika fuq, da, fuq din l-emenda. Okay, we can close the vote. No? Tajjeb, le, nistaw nalqu l votazzjon le, muxa għalissa. President. Eh, eh, eh, ok, nerġaw nivutaw. Għax di l-votazzjoni sistema qed jimxi bil-mod ħafna. Mela nerġaw nivutaw għax din hija ħaġa delikata ħafna. Mela l-emenda numru 4, Iva jew le. Ma taħdimx qed sending, pero miex qed tibat. Suppost idħol issa. Now it works. Issa qed taħdem mela għaw daċen iktar voti mill-aħħar votazzjonijiet, kulħadd ivvota issa, mela nistgħu nagħlqu l-votazzjoni issa Tajjeb, mela l-maġġoranza hija favur. Mela dina ġiet approvata. Issa emenda numru 5, favur Niftħu l-votazzjoni Ok, dawk li huma favuri votaw issa bidejkom. Votazzjoni emenda numru 5 dawk li huma favur l-emenda 5 hekk joġobkom lu idejkom issa. Kontra il-maġġoranza hija kontra. Mela dina hija uh, eh, ma ditx. Emenda numru 6 dawk li huma favuri votaw issa kontra, Nieħdu votazzjoni elettronika għal darboħra. Kulħat i-vota? Le għad għadkom mintkomx lesti, nistennew moment ieħor. Tajjeb, kulħadd ivvota issa, nal u l-votazzjoni. il maġoranza hija kontra, mela din l-emenda ma diċ. Issa l-emenda ta' rapporter 7R jekk tiġi adottata jaqgħu 8 u 9 dawk li huma favur jivvutaw issa kontra l maġoranza hija favur ġiet approvata. Mela jaqgħu 7 8 u 9 issa l-emenda numru 10 dawk li huma favur jivvutaw issa. Grazzi kontra l maġoranzi a favur dina hija approvata. Issa emenda numru 11. Jekk tiġi adottata l-emenda 11 ta' l-emenda 12. Dawk li huma favur jibutaw issa kontra il-maġġoranza hija kontra. Dina eh, ma diċ issa emenda numru 12 favur grazzi kontra il-maġġoranza favur approvata emenda 13 favur kontra il-maġġoranzija kontra ma ddiċ. E, emenda numru 14 votaw issa favur kontra il-maġġoranzija kontra. Dina ma ddiċ. Il-15 diġa votajnija u l-emenda numru 16 favur grazzi kontra Nihdu votazzjoni elettronika fuq dina u koll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 Iva nalqu l-votazzjoni, le għada miftuħa l-votazzjoni. Nistaw nalqu għessa? Nalqu l-votazzjoni. Em maġġoranza żgħira kontra mela dina ma deċ. essa se nagħmlu l-aħħar votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kif ġiet emendata. Dawk li huma favur jivutaw issa? Grazzi, kontra? il-maġġoranza hija favur, astenzjonijiet, hemm xi ftit astenzjonijiet il-maġġoranza hija favur, għadha l-opinjoni ġiet approvata nifirħu lil rapporteur. We'll move on, yeah, let's take them. And we move on. The next opinion rapport. Tajjeb, inkomplu naddu issa rapporter Janet Balje, approċi bażat fuq il-post għall-istrateġija tal-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea. Nitlob li rapporter biex tinaqat magħna. Diġà qed li meta jkollna lill viċ President tal-Kummissjoni, l-Sir Katajnen, nifqu ftit nifqum il-votazzjoni u mid-diskussjoni u hekk ikollna id-dibattitu mal-Viċi President Katajnen dak il-ħin. Okay, Okay, here, unfortunately. Tajjeb mela, sfortunatament, eh, Sinjura Balija ma staċċet eh, kun maħna l u għallur miflok għana l-sur jer. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Għan nitkellem bl-Olandis. Illum l-opinjoni abbazzata għal dal approċċ bazat fuq il-post l-istrateġija tal-politika industrijali għedha quddiemkom fejn qed nippruvaw insaħħu l-industrija billi ntajbu l-infrastruttura u aktar kooperazzjoni. Hemm iktar reġjuni li għandhom preżenza kbira tal-industrija fihom. Eh, u grazzi għal dawn il-politiki fuq il-post, nkunu nistgħu ninnovaw u ntejbu reġunijiet, eh, reġjuni u allura hekk nagħtu kontribuzzjoni għall ekonomija b'saħħitha, il-ħolqien tal-impjiegi u anki nkunu nistgħu niġildu l-bidla fil-klima, it-tranzizzjoni tal-enerġija u l-sfidi ta' digitalizzazzjoni. U dawn kollha ħajkollhom impatt fuq ir-reġjuni iktar ma jkun hemm reġjun b'saħħtu, iktar komunità ħadd ħadd benefika. U allura importanti illi naħdmu għal dan kollu. Aħna irrid konna eh, eh, kooperazzjoni bejn ir-reġjuni biex bekk l-innovazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni jkunu eh, jistgħu jsiru b'mod ibbilanċjat u hekk nitalmu minn xulxin ukoll. Nirringrazzjak President. Tajjeb ħafna, grazzi għal din l-introduzzjoni. Ma nafx hawn xi ehm, interventi mill-membri, le, mela nibdew bl-emenda numru wieħed. Ir-rapporter huwa favur, minu favur, tistgħu tivvota issa. Kontra? Le, mela din għaddiet. Il-rapporter, il-emenda tar-rapporter tnejn R jekk tiġi adottata tnejn daqa. minnu favur? Kontra? Ħadd? Mela din għaddiet. Tnejn daqa. Naddu issa għal emenda tlieta, il-rapporter huwa favur, minu favur, kontra ħadd mela għaddiet, numru erba, anzi sur bor. Xtaqt nagħmel talba żgħira, President, L-emenda nistgħu nagħmluha bħala paragrafu separat, ġifiri ma jkunux kollox fis-salt. Iva, rapporterat jaqbel. Allura, hekk ikun hemm punt separat, b'mod ċar ġifieri punt addizzjonali wara punt numru 2. Tajjeb mela nistgħu nivvotaw fuq din minu favur kontra ħadd mela din għaddiet mela nipproponi eh, votazzjoni fuq 5, 6 u 7 f'salt minu favur kontra Persona waħda mela għaddiet issa 8 minn 8 Ra rapporter. Grazzi ħafna President. Din l-emenda hija speċjalizzata tiffoka fuq settur partikolari u hija marbuta ma' restrizzjonijiet fuq l-ostakli għall kummerċ u l-tnaqqis tal-ispejjeż u fuq il-politika tal-industrija b'mod ġenerali. U allura naħseb li din il-proposta aħjar tkun qiegħda fl-opinjoni fuq il-kummerċ internazzjonali iktar milli settur speċifiku. Għalhekk nopponija din l-emenda jiena. Grazzi. Tajjeb. Effettivamente ħafna President Iva, din l-emenda hija pjuttost speċifika, però tmur tajjeb mal-għan tagħna jiġifieri li 20% tal-prodott domestiku gross ġenerat mill-industrija jridu jkunu kompatibbli mal-għanijiet ambjentali u l-industrija tal-azzar hija importanti ħafna fl ekonomija tagħna. Eh, dan din l-industrija qed tħoss il-kompetizzjoni u eh, il-kompetizzjoni hemm speċjalment fil-prezzijiet u ma nistawx naqlu għajnejna u d dan il-paradoss ġviri li għanna fabriki tal-azzar li għedin imorru f'pajjiżi terzi għax hemmhekk għandhom kondizjoni aħjar, imma hemmhekk ma jfissirx li ħajibdew jipproduċu inqas diossidu tal-karbonju ħankunu qegħdin naqsu l-emissjonijiet mill-liġi eh, ġenerati fl-Unjoni Ewropea, imma ma jfissirx li ħankunu qed nikkunsmaw inqas emissjonijiet. Għalhekk eh, għanna ngħidu illi l-oġġetti li aħna nimpurtaw iridu jkunu prodotti fl-istess kondizjonijiet illi eh, aħna napplikaw għawek fl-Unjoni Ewropea stess, u għalhekk naħsbu l-importanti din l-emenda tiġi approvata, grazzi. We need to vote on that. Uh, mela nivvota fuqa, rapporter huwa kontra. Minu favur. Kontra? Il-maġġoranza biex tivvota. President, inti saqsejt, mi mela ħajvota kontra darbtejn. Mela, minu favur? Minu favur, votaw. Kontra. Il-maġġoranza hija favur mela din għaddiet. Issa, emenda disa. Rapporter favur, minu favur. Kontra. Maġġoranza favur. Emenda 10. Rapporter favur, minu favur. Kontra. Ftit. Allora maġġoranza Eh, favur għalhekk tgħaddi. Emenda 11 rapporter favur minnu favur kontra għaddiet din ukoll. Emenda 12 re tar rapporter jekk tiġi dotata 13 u 14 jaqgħu. Min hu favur din l-emenda? Kontra ħadd mela għaddiet. 12 u 13 jaqgħu. Issa nivvotaw fuq 14, 15, 16 u 17. Block vote minu favur. Kontra. Ħadd mela din għaddi dawn għaddew u l-emenda tar-rapporter 18 re jekk tiġa dotata 18 ta' minu favur kontra għaddit 18 ta' Għal darbohra nivvotaw minn satax, sa 28 f'salt. Minu favur, kontra, ħadd mela għaddew. Issa l-emenda tar rapporter 29 re jekk ta ġa dotata 29 ta' A. Minu favur din l-emenda tar rapporter kontra maġġoranza favur mela approvata wkoll. Ngħaddu għal-emenda 30, rapporter ma jaqbilx. Nadilek il-kelma. Grazzi. Hawnhekk tapplika l-istess ħaġa f'emenda 30 qed nitkelmu fuq il-politika industrijali b'mod ġenerali. U qed nitkellmu fuq approċċ pass pass għat l enerġija anke fl-industrija din diġà qiegħda tiġri. Imma li naqduha anke kif komunitajiet u fil- Fis-setturi l-oħra naħseb tkun opinjoni daqsxejn vaga, allura ma naqbilx. Minnu favur allura? Kontra. Din għaddiet. Mela, issa nivvotaw għal emendi 31 sa 34 kollha f'salt. hu favur, kontra, ħadd mela dawn għaddew. Il-remenda tar rapporter 35 re, jekk tiġi tota ta' 35 ta' mela. Minu favur din l-emenda tar rapporter? Kontra? Ħanerġaw ħajkonna votazzjoni nominali. Can we not yet? Okay, keep on sending. Can we now close the vote? Tajjeb, mela, nistaw narqu l-votazzjoni. Maġġoranza hija favur, mela ġiet adottata. Ngħadu għal 36 minu favur kontra U din għaddit. Issa nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata minu favur kontra astenzjonijiet le mela ġiet approvata unanimament. Grazzi ħafna u awguri wkoll lir rapporter Balje. tajab ħafna mela. Nistgħu ngħaddu għal rezoluzzjoni dwar il-proposti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għal mandat leġislattiv il-ġdid tal-Unjoni Ewropea. Mela, nibdew id-dibattitu ma kifet u mbagħad nistgħu nifqu nkomplu wara jekk eh, u xin jasal is-sur Katajnen. Mela, nibdew mis-sur Kaiser. Uh, Mr. Kaiser, Peter Kaiser, please go ahead. Sir Kaiser, Peter Kaiser. Skużawni, ħan nitkellem meta jkollna diskussjoni mal-kummissarju mhux issa. Mela Andros Karianis. We seem to have the false information. Yes. You want to go? Tixtieq titkellem? Grazzi ħafna President. Dwar proposti għal leġislatura ġdida tal-Unjoni Ewropea, jiena rajt right. Eh, li hemm referenza għal programm Erasmus għal rappreżentattivi reġjonali u lokali. Din hija xi ħaġa meħtieġa għaliex il-rappreżentanti lokali u reġjonali għandna nifmu aħna illi ma nifmux f'kollox u hekk inkunu nistgħu ninformaw l-opinjoni pubblika fuq il-benefiċċji li eh, jkun hemm parteċipazzjoni fl-Unjoni Ewropea li ħafna nies as jafu fuq il-Kumitat tar-Reġjuni Pereżempju għandna l ewropa ċittadina u dialogu maċ ċittadini Ewropew, Ewropej eh, ħadem tajb ħafna. Allura nixtieq ngħid li anki aħna eh, il-rappresentanti lokali rridu aktar taħriġ biex hekk nkunu nistgħu nuru l-identità u l-valuri Ewropej tagħna. Grazzi. Tajjeb nirringrazzjak ngħaddu għas-Sur Jurav Droba Grazzi. Nixi nitkellem fuq il-pożizzjoni tar rizoluzzjoni ehm, fuq l agenda mill-2019 sal-2024 jina nishtiq nitkellem anke fisem il-grupp politiku tal-ICR. Fenet nitkellmu fuq il-familji politiċi li nirdu nirrenovaw ir-riċerka, id-deċentralizzazzjoni fiskali, iktar koeżjoni territorjali u eh, għajnuna aktar l-SMEs u aktar evalwazzjonijiet ta' impatt fuq il-fals kollha eh, Però kien hemm żewġ emendi li ddaħlu li maħna ma sawx naqblu fejn qed nitolbu għal maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill fuq il-politika ta' tassazzjoni u l-politika soċjali. Dawn l-emenda, emenda 7 u 17, għalina huma linji homor għal grupp tagħna għaliex naħsbu illi dawn huma marbutin ma' sovranità tal-kull pajjiż u aħna ma naqblux illi naħdu għavja li l-maġġoranza kwalifikata fit-tassazzjoni u fl-affarijiet soċjali se jwasal għal għal leġislazzjoni aħjar. Anzi, ħajwassal għal-inqas eh, pis minnaħa tal-istati membri zzar. U eh, l-istati membri ma jkunx jistgħu jiddeċidu fuq il- futur ekonomiku tagħhom. Nixtieq nitkellem ukoll fuq ehm, l-elezzjonijiet li sjar ħajbqa' pożizzjoni fil-Parlament Ewropew ħankunu qed naħdmu biex ikun rwol serju biex nwaslu għal riforma ġenwina fl-Unjoni Ewropea. Fil-mandat il-ġdid ħajkollna 62 MP minn 15 eh, stat membru xi ħaġa importanti li wrawna l-elezzjonijiet kienet illi l-estremisti ma kellhomx numru daqshekk kbir u kważi ma kienx hemm minnaħa tal-min estrem u xilluk estrem. Fil-pajis tiegħi fil-Slovakkja kien hemm żewġ estremisti li ħajkunu eh, li telaw fil-Parlament Ewropew. L-ispiżen kandidat ħaj qed u l-ewwel wieħed li ġej minnaħa tal vant tal-Ewropa u jiena ħankompli qed nkun qed nappoġġjah fil imkien kollegi l-oħra. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Vandras. Grazzi ħafna, President. Dan huwa pro ġenerali ma xtaqt ngħid illi qed nindu gost illi nistgħu nivvotaw illum. Kollha niftakru l votazzjoni elettronika mill-Brexit niftakar relazzjonijiet u nafu li distanza bejn distanza mal-ċittadini Ewropej qed tkun wisq kbira. Fil-Kumitat ta' Reġjuni qed naħdmu fuqha u l-Kummissjoni adottat eh, affarijiet importanti u stabilixxejna prioritajiet li ntbagħtu lill-Kummissjoni tibda mill-din l-istituzzjoni fejn aħna l-aktar viċin tal-ċittadini fejn irrappreżentaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali. E, Jiena nixtieq li nafoġġaw din id-deċiżjoni għal hekk niżgurraw li ċittadini Ewropej jirrealizzaw li l-Ewropa da taħdem għalihom u hekk huma jibdew jieħdu interess ukoll fuq dak li qed jisir fisimhom. Tajjeb ħafna grazzi għal dawn l-interventi għaddu għal votazzjoni issa. Emenda numru wieħed. Minu favur tistgħu tivvotaw issa. Kontra ħadd mela għaddiet imbagħad hemm kompromess orali li qed naqdu emenda tnejn ma' erba' tistgħu tarawha fuq l-iskrin Naħseb kulħadd kellu l-ħin sabiex jaqra. Nistgħu nivvotaw minu favur. Grazzi. Kontra. Ħadd mela għadin għaddit. Ifisser illi emenda tlieta taqa' ngħaddu għall-emenda ħamsa Minu favur tistgħu tivvotaw issa. Kontra ħadd mela għaddiet kompromess orali fejn nimmodifikaw emenda sitta fuq l-iskrin tagħkom tista' taraw din. Okay, let's vote on. Tajjeb, nivvotaw minu favur Il-kompromess orali kontra il-maġġoranza hija favur. Mela ddiet. Mela eh, numru 6 l-oriġinali taqa. Emenda seba. hija marbuta mal l-Ewropea minu favur kontra ħajkonna votazzjoni elettronika għal din. Can we close the vote? Votazzjoni Malu mela. Maġġoranza favur. Għaddit. Emenda 8. Minu favur, anzi, Sur Bianco. President, aħna dejjin minn fazi attualment illi hemm fenomenu qawwi ta' urbanizzazzjoni fl-Ewropa, hemm xi żewġ terzi ċittadini ta' fl-Ewropa se jkunu jgħixu fil-bliet. L-emenda li jiena proponejt hija biex ikun hemm strateġiji immirati għal komunitajiet żgħar. U aħna adottajna bħala Kumitat ta' Reġuni opinjoni biex natu iktar risorsi għal politika ta' koezjoni għal gruppi żgħar. U jiena kull ma qed nagħmel hawnhekk nitlob li kun hemm daqs iktar attenzjoni għal dawn l-istrateġiji ta', kom, ta komunikazzjoni għal, għal, għal irħula żgħar li huma differenti mill-bliet kbar. Nitlob li l-kulħadd anki l-grupp tiegħi naturalment, illi jkun hemm ftit attenzjoni lejn il-komunitajiet żgħar. Grazzi. Ok, let's vote on doubt that those in favor. Tajjeb, nivvota fuq minu favur. Kontra. Mela din maddiċ. Issa emenda disa. Minu favur. Kontra. Maġġoranza favur għaddit. Emenda 10. Jienu favur, kontra, ftit mela għaddiet. Emenda 11, favur, kontra. Mela għaddiet emenda 12, favur, kontra. Maġġoranza kontra, maddiċ. Emenda 13, favur. Kontra. ħanerġaw naraw minu favur. Kontra. Tajjeb, għan votaw mod elettroniku. Last vote. Yeah. And after this vote, so we'll stop for a while and have the... Wara din il-votazzjoni għan ftit għal ximbatta jkollna l-kontribuzzjoni u dibattitu mal-komissarju Katajnen. Tajjeb, mela, maġoranza kontra, mela din maddiċ. Aktar tard ħankomplu minn er-, emenda 14. So Jirki Katajnen, nil-merba, Uh, ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure for me. Signori, wata pjaċir kbira li hija unur għaliex jien naħdem ta' ma jirki fil fil uh, belt tagħna Lesbo anke fil-Finlandja fil-gvern b'saħħtu meta tant kont fil meta Prim Ministru fil-Finlandja u għalhekk nixtieq nagħtik għal dan id-dibattitu. Dan id-dibattitu huwa marbut mal-autoritajiet Lokali u reġjonali fuq l-SDGs. dan huwa żmien importanti, żmien ta' tranzizzjoni, u għallur dan id-dibattitu importanti. U l-SDGs huma ta' prinċipju ta' gwida għal futur tagħna u għalhekk anka Arnoldus Apramovicius mill-opinjoni tiegħu Eh, ħankunu qegħdin nivvotaw fuq aktar tard u tintuża bħala bażi. Issa, peress li 65 fil-mija anzi kien hemm 169 fejn għandna eh, għandna l-miri magħha. 65% minnhom ma jistgħux jintlaħqu mingħajr ma jkun hemm atturi eh, sottonazzjonali u bil-gvernijiet lokali. U għalhekk il-Kumitat tar Reġjuni jkun interessat fil-viżjoni tiegħek tal-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-SDGs, speċjalment issa. Ma nafx jekk irċevejtux il-brochure tal-Presidenza Finlandiża ħana diħrilek għaliex issa ħajibda l-periodu ta' sitt li ġejjin fejn smajna anka minn ħatar Prim Ministru tal-Finlandja ħajkun hemm il-klima u l-SDGs kollha ta' priorità għall-presidenza xtaqt ngħid ukoll li ħafna mill municipalitajiet tagħna u reġjuni sa ftit eh, ilu. Smajna li naħat isfel tal-Finlandja, naħat tal-Helsinki, hija fiq ta' qoddim l-ewwel waħda fl-innovazzjoni u l-Finlandja bħala pajjiż kollu kemmu qiegħed fit-tieni eh, post wara l-Iżvezja. Jiġifieri bħala municipalitajiet pal belt konġunta ta' Jesbo jew il-belt eh, fil-Finlandja qegħdin fuq minn ta' qoddim biex eh, naħdmu fuq dawn l-SDGs. U aħna parti mill-UN SDGs 25 plus 5 bħala eh, program ta' pala program mexxej. U ftit ġimgħat ilu aħna wkoll konna parti mill-konferenza tal-SDG Champions fl-Espo u din hija xi ħaġa li aħna nagħmlu biex nikkontribwixxu Issa, peress il-Viċi President irrid jitlaq malajr, irrid jitlaq fil-5 neqsin kwart u allura nixtieq nati l-interventi mill-gruppi politiċi tagħna imbagħad wara se tkunu tistgħu eh, tagħtu reazzjonijiet tagħkom ukoll. Imbagħad ikollna dibattitu u tagħtu l-feedback tingħataw il-feedback bil-miktub iktar il qudiem Għalhekk, eh, Sir Viċi President, nixtieq nadilek il-kelma l-ewwel. President, Dear Marco. Sur President, Aziz Marku, Senjuri, grazzi ħafna tal-edatun l-opportunità niddiskuti eh, l-SDGs u l svilup sostenibli ma'kom. Irrid nammetti illi matul dan il-mandat il-Kummissjoni bidlet parzjalment il-metodu ta' ħidma tagħha. Waħda mill-bidliet li għamilna hija illi aġġornajna jew zidna il-kooperazzjoni tagħna mal-ibliet u r-reġjuni. Għaliex eh, irrealizzajna illi ħafna mill-lanijiet politiċi tagħna jiddependu fuq l-implementazzjoni ma jiddependu wkoll fuq l-innovazzjonijiet individwali illi jagħmlu l-ibliet is-sindki u r-reġjuni. U għalhekk waqafna numru ta' pjattaformi ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni minnaħal waħda u l oħra bliet u reġuni. Nistratikom eżempju, l-ekonomija ċirkolari, emmek, l-bliet għadin verament fuq qoddim qed joħorġu b'modi ġodda kif kif jirriċiklaw l-iskart jew inkella l-metodi tagħhom ta' xiri pubbliku li wkoll ehm, ġewwa ġurnati. U għalhekk huwa ta' pjaċir tiegħi illi nipparteċipa fl-avvenimenti ta' din l-istituzzjoni għaliex naħseb li l-Kumitat tar Reġuni u li bliet tagħna huma imsieħeb ewlieni fl-implementazzjoni u l-innovazzjoni. Jekk ma naħdmux eh, mill-qrib magħhom, anzi kieku maħdimniex mill-qrib magħhom ma kienx jirnexxina niksbu l-għanijiet li ksibna. Ipermettu li ngħid kentejn fuq il-politika tal-SDG tal-SDGs. Il-sostenibilità hija parti mid-DNA tal-Unjoni Ewropea jekk tħares lejn it-trattati lejn il-politiki tagħna dan jaħroġ biċ-ċar. Il-sostenibilità hija parti mid-DNA tal-Unjoni Ewropea. Għana nishtiqu naħdmu eh, fuq żewġ lantijiet. L-ewwel lant huwa illi nisimplifikaw l lanijiet ta' svilup sostenibbli fil-qafas tal-politika Ewropea u fil prioritajiet tal-Kummissjoni. It-tieni lant eh, huwa rappreżentat mill-paper ta' riflessjoni li ħanitkellem dwarha dal-waqt. Mela l-ewwel net fuq simplifikazzjoni, il-Kummissjoni Juncker issimplifikat l-iżvilupp sostenibbli f'aġendi trasversali manka f'politiki u inizjattivi settorjali. Ħanatikom xi ftit eżempji ta' dawn il-politiki settorjali. Għandek l-ekonomija ċirkolari li hija waħda mill-eżempji din qed inkludi passi sabiex e, nibdlu x-xejriet ta' konsum u produzzjoni tagħna billi nifukaw fuq id-disin tal-prodotti, il-ġestjoni tal-iskart u nżidu wkoll il-kuxjenza min-naħa tal-konsumaturi. It-tieni ħaġa għandna l-istrateġija tal-plastik tal-Unjoni Ewropea u l-leġiżjoni relatata illi eh, ser tipproteġi l-ambjent mill-tniġġis mill-plastik u fl-istess ħin tkattali tkabbi tkabbir u l-innovazzjoni. Għanna l-istrateġija eh, tal-Unjoni Ewropea fuq il-bioekonomija illi ġiet imġedda u li setajn biex eh, jitjib u jizdit il-tizdit il-sostenibilità ta' risorsi eh, rinnovabli. Imbagħad għandna pjantazzjoni fuq il-finanzi sostenibbli. Naħseb illi din inizjattiva aktar se tkun l-ikbar inizjattiva li żed inizjattiva li ħajkollha impatt fuq id-dinja. Għanna wkoll il-pjan ta' investiment tal-Ewropa illi eh, xpruna ħafna l-investiment fil-futur tal-Ewropa, fil-enerġija rinnovabli, l-ekonomija ċirkolari, digitalizzazzjoni, l-innovazzjoni u anka l-intraprenditorija soċjali. Issa, ħanajt kemtejn fuq il-Reflection Paper blisem lejn Europa Sostenibli sal-2030 jgħat prezenta vizjoni għal eh, futur Ewropew Sostenibli fl-Unjoni Ewropea. Il-dokument ġi publikat f'jannar ta' din is-sena flimkien mal-ewwel Viċi President tal kummissjoni Sir Franz Timmermans. Il-paper hija parti minn diskussjoni fuq il-futur tal-Ewropa għandha lan illi eh, tispira diskussjoni fuq il-prioritajiet politiċi għal wara l-2019. Tinkludi wkoll xenarji differenti li joffru dejat sabiex jixprunaw id-dibattitu u eh, iqanqlu iżjed ħsieb. F'dan ir-rigward nirringrazza nirringrazza b'mod partikolari rapporter is-sur Abramovicius kif ukoll il-membri kollha tal-Kumitat Ikon għal la ta' opinjoni tagħhom u talli stidnuni sabiex ikollna dan l-iskambju ta' opinjonijiet illum bażi tar-rapport. Dan huwa propju dak il ridna bħala Kummissjoni, ridna nippromuovu dibattitu eh, nisimgħu dejat tajbin u nieħdu dejat minn għandkom dwar kif eh, nistaw eh, natu laqta ġdida lill politiki tagħna għalhekk napprezza ħafna il ehm, ħidma sfiqa li għamiltu intom fuq dan il-fajl. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa fuq il-lokalizzazzjoni tal-SDGs. L-Aġenda 2030 u l-anijiet għal-svilup sostenibbli huma il-pjantazzjoni eh, illi għandu jmexxina l qoddim bi sħubija mal-settur privat, l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili, l-akademja kif ukoll iċ-ċittadini b'mod ġenerali. L-Aġenda 2030 tisħaq illi s-sida nazzjonali hija essenzjali sabiex niksbu eh, svilup sostenibbli. L-awtoritajiet pubbliċi fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali qegħdin f'pożizzjoni perfetta ehm, biex ikun jista' jsir progress fuq l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli. Kif eh, jintqal fl-abbozz ta' opinjoni ta' dan il-komitat, 65% tal-169 il-għan eh, ta' svilupp sostenibli għandhom bżonn involviment lokali u reġjonali sabiex dawn jintlaħqu. Fuq level lokali u sottonazzjonali, dawk li jieħdu deċiżjonijiet għandhom bżonn Jamlu l-iżvilupp sostenibbli realtà. Dan ifisser illi għandhom jibilanċaw elementi ta' parteċipazzjoni, elementi soċjali, ekonomiċi u dawk ambjentali u l-entitajiet sottonazzjonali u l u huma atturi prinċipali fl-implementazzjoni tal-SDGs fil-prattika. U fil-fatt anka b'gost eh, tal-president ta' dan il-komitat xtaqt nirrepeti illi il reġjun usima ġiet mażula bħala reġun verament sostenibli għalfejn qed insemmiħda mhux biss għaliex il-President tal-Kumitat ta' Reġuni huwa Finlandis bħali. Qed ngħidu għaliex l-innovazzjonijiet ġejjin mir-reġuni. Kull innovazzjoni tiġi ġenerata f'punt eh, ġeografiku partikolari u għalhekk huwa tajjeb illi jkun hemm eh, kompetizzjoni bejn ir-reġjuni eh, biex bekk naraw li huma maliżet reġuni il qed jafsu fuq l-innovazzjoni. Tajjeb li jkun hemm il-kompetizzjoni għal xtin tħeġġeġ iżjed eh, l-innovazzjoni u eh, l-kisba tal-SDGs. Barra minn hekk eh, l-attivus ġiet mażula l-ħtifus huwa jabelt imdaqsa u ġiet mażula bħala l-kapitali ekoloġika tal-Ewropa. U mhux biss għaliex il-presidenza li mis tal-Kunsil ħad tkun tal-Finlandja, imma f'din il-belt għandhom eh, għandhom lejk bilma imsaffi, ilma purifikat. Tista' tixrob minnu dan il-lejk u eh, emmek l-enerġija jiproduċuwa bimezzi eh, sostenibli biss, għandhom enerġija li tiġġedded biss. Minajr, kieku mamlux eh, dan l-sforz eh, fuq livell lokali ma kienx ikun hemm din l-innovazzjoni, ma kienx eh, ma kienux kieku iħadnu dan il-modell ta' svilup sostenibli u għalek xtaqt nisħaq fuq l-importanza li nkisbu l-anijiet ta' svilup sostenibli. Tajjeb, grazzi ħafna jt il-President u grazzi speċjalment ta' dak li jett inti fl-aħħar ta' diskors, dak li jett fuq lokalizzazzjoni u għalfejn l-irwol tal-membri tagħna huwa daqstant importanti. Ħan nisimgħu l-kontributi tal-gruppi. Ħan nibdew bil-PPE u ngħaddi l-kelma lill-relaturi Sora Bramovicius. Infakkarkom illi eh, għanna ħin limitat issa u bekk ħanżommilkom il il-ħin b'mod kemm xejn stret. Grazzi ħafna President, eh, Aziz Viċi President Katajnen, jina fissam il-PPE nishtiq nir-ingrazzjak tal ġejta għek f'din is-sessjoni plenarja biex tagħmel l-istqarija tiegħek. Kif diġa semma jina il-relatur fuq il-kwistjoni tal-SDGs u parteċipajt ukoll fil-pjattaforma ehm, eh, dwar l-SDGs bil-parteċipazzjoni ta' numru ta' partijiet interessati. Hemm ħafna inizjattivi u l-bliet iridu jieħdu pożizzjoni minn ta' qoddim eh, fil-kisba tal-iżvilupp sostenibbli. Però għandhom ħafna sfidi qoddimhom u llum ta' min li niddiskutuhom. L-ewwel nett u importanti illi jkun hemm sisin xirqa eh, sisin bażi tajba li tiffaċilita l-implementazzjoni tal-SDGs mill-istati membri immanka mill-autoritajiet lokali u reġjonali. F'dan il-kontest, il kummissjoni kifem eh, jistipula eh, xanarju wieħed, għanda tipprovdi l kondizzjonijiet li hemm bżonn u eh, toħroġ bi skadenzi u pjanijiet u riżultati konkreti li għandhom jitwasslu sa sena 2030. Dana ikollu l-vantaġġ li morru l lin mill-ċikli politiċi u nkunu għadin nindirizzaw ħafna kwistjonijiet mod simultanju. L-istrateġija sostenibli sal-2030 għanda tieħu post l-istrateġija twali Ewropa 2020 u għadha jkollha aċċess għall-MFF il jmiss. It-tieni ħaġa kif diġà semma u essenzjali illi eh, nużaw approċċi minn isfel għal fuq biex eh, ehm, biex jintlaħqu il-169 il-SDGs. It-tielet l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija ser tirrikjedi investiment konsiderevoli. Dan jista' jintlaħaq ehm, b'metodi differenti. Il-politika ta' koeżjoni hija l-iżjed strument importanti sabiex li bliet u reġjuni jkunu jistgħu jimplementaw l għanijiet ta' iżvilupp sostenibbli. Hemm ukoll strumenti oħra orizzontali li diġà jeżistu u tajjeb li dawn ikunu wkoll eh, inkorporati fil-politika eżistenti, pereżempju għandna s semestru Ewropew kif ukoll l-linji gwidi għal regolamentazzjoni aħjar. Nixtieq nagħti eżempju mill-municipalità tiegħi jiena minn municipalità fil-Litwanja eh, il-municipalità tiegħi hija pjuttost żgħira, imma flimkien ma' municipalitajiet oħrajn implementajna eh, program sabiex nirrinnovaw eh, djar antiki li huma mill-żmien l-Unjoni Sovjetika. Qed nagħmlu rinnovazzjonijiet biex dawn il-binijiet jisir iżjed effiċenti b'mod eh, f'dik li enerġija u bekk il-kontijiet ikunu iżjed baxxi għalhekk il-nies li jqogħdu fihom jispiċċaw jifrankaw il-flus ukoll. Hemm pereżempju il-Municipalità ta' Espo fejn l-anijiet illi kienu ġew fissati intlaħqu saħan sitra ħames snin qabel id-data li kienet ġiet fissata u hemm ħafna eżempju oħrajn illi kieku nista' nsemmilkom. Għalhekk, ippermettu li nagħmel mistoqsija. Inti kif qed tippjana illi tipproċedi wara illi tiġi ippubblikata l-aġenda strateġika li jmiss għall mandat eh, tal-Kummissjoni li jmiss? għandek f'moħħok f'dan ir-rigward? Enerġaw lura l-proċess ta' implementazzjoni ta' din l-istrateġija u nikkonsidraw xi elementi oħra li jistgħu jikkontribwixxu biex l-aġenda tkun ta' suċċess. Kif diġa semmejt, tajjeb illi nkomplu bil-ħidma tagħna fuq il-pjattaforma eh, relevanti tal-Kummissjoni illi forsi iva nistgħu nibdlu l-format, imma m'għandix dubju illi għandna nsaħħu l-kollaborazzjoni bejn il-Kummissjoni u eh, l-atturi l-oħrajn. Fosthom il-Multi Stakeholders Platform illi naħseb illi huwa l-forum eh, verament xira. Tajjeb, grazzi ħafna jt il-President. Issa nisimgħu lil Peter Kurz mill-programm ta' soċjalisti, mill-Partit ta' Soċjalisti. Grazzi ħafna, Sinjuri, mela fisem il-Partit ta' Soċjalisti. Jina xtaqtna mal-intervent qasir fil-belt tana għanna u koll xie esperienza li ximplementajna program eh, partikolari u eh, xtaqt najt koll fuq il- reflection paper tal-Kummissjoni. Il-fatt illi uh, huwa xenarju wieħed biss, xenarju numru wieħed biss illi jidher li huwa uh, sostenibbli, naħseb illi juri ħafna affarijiet ifisser illi għanna nafsu użiet fuq il-koezjoni, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa għall-ambjent u għall-industrija wkoll, hemm bżonn li jkollna approċċ uh, u politika bbilanċata u definita sew u biex ikonna politika ta' dan it-tip irid ikonna strateġija tajba. It-tieni ħaġa, importanti li jkollna strateġija sostenibbli imma fuq kollox ti tkun strateġija tal-Unjoni Ewropea m'għandux ikun hemm eh, iżjed minn strateġija waħda, kull strateġija tal-Unjoni Ewropea trid eh, irid ikollha laqta eh, sostenibbli wkoll. Irridu nibdlu il- Il-mod tajxin tagħna jrid ikun iżjed sostenibbli. ftol aħħar snin rajna ħafna bidliet fl-ekonomija tagħna imma qatt ma kkonċentrajna biżejjed fuq is-sostenibilità għalhekk issa rridu insibu politika ġdida li nkunu nistgħu nimplementaw. Ma nistgħux niddependu biss fuq teknoloġija jew fuq is-suq għandna bżonn transformazzjoni reali u din hija sfida kbira. Tajjeb illi dan inżommuh f'moħħna. L-isfida hija ġmila u il-ħin eh, anzi żmien għaddej. Eh, irridu naraw li jirnexxina naslu x'imkien sa sena 2030. Dwar il-politika tal-klima, dina dan mhuwiex l-unika aspett ta' politika sostenibbli importanti li politika sostenibli ma tkunx iffukata eh, b'mod eh, ristret wies. Biex nagħlaq, ħanajt xi ħaġa wkoll fuq il-governanza, fuq ir-rapportar u fuq il-governanza multilivell. Eh, nista' nagħtikom eżempju pożittiv hemm l-aġenda tal-Unjoni Ewropea li tinkludi punti dwar il-kooperazzjoni u Naħseb illi dina l-istrateġija ta' kooperazzjoni bejn eh, il-reġjuni u l-bliet hija xi ħaġa verament pożittiva. Fis-sena 2020 ser ikun hemm ukoll konferenza Ewropea dwar l-awtoritajiet lokali sostenibbli. Il-konferenza ħad tkun f'Mannheim. Hemmhekk se niddiskutu kif nistgħu norganizzaw din it-trasformazzjoni flimkien u kif nistgħu norganizzaw aħjar il-governanza multilivell. Grazzi ħafna jt il-President, issa fissem il-grupp ALDE, li issa għandu l-isem ta' Renew Europe, ħanisimaw l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, grazie President u grazzi l-Vice President tal-Komissjoni tal-lina għatmana. Id-dibattitu fuq l-SDGs u importanti ħafna lina huma l-awtoritajiet lokali u reġjonali illi għandhom il-kapaċità li jimmodernizzaw u li waqfu l-infrastruttura illi hemm bżonn sabiex flimkien maċ-ċittadini jiġu implementati l-SDGs barra minn hekk li bliet u reġuni huma fuq quddiem għaliex ħajħossu l-impatt ta' tibdil fil-klima. Jiena naqbel 100% ma' dawk il-kollegi illi saħqu fuq l-importanza illi nħejju ruħna għal xenarju numru wieħed u għal iżjed xenarju realistiku. Xtaqt insemmi wkoll ċertu miżuri li nixtieq li jkunu implementati. Għanna ners u eqreb lejn ekonomija ċirkolari b'emissjonijiet tal eh, biftit emissjonijiet tal-karbonju. Jina bekk napprezza l-approċċ ta' Sinjora Balju illi tpoġġi l-ekonomija ċirkolari fil-qalba ta' l-ekonomija tagħna. L-ekonomija ċirkolari hija opportunità li blitu reġjuni tagħna li xtuża risorsi lokali eh, toħloq rabta iżjed mill-qrib mal-komunità lokali u qed tuża servizzi wkoll li ma jistgħux eh, jiġu provduti minn barra minn barra mir-reġjun. Irridu kun innovattivi fil-mod kif niprovdu s-servizzi tagħna u fil-mod kif eh, infittxu ħiliet ġodda u b'dan ir-rigward għalhekk it-taħriġ ukoll huwa importanti. L-IT ukoll ser ikollha rwol importanti u ħat influenza wkoll il-mod kif aħna nikkonsmaw il-prodotti. Għalhekk ser ikun hemm bżonn żviluppi qawwin anke biex eh, nagħmlu aġġornament tan-networks u dawn eh, inġibuhom konformi mal-ekonomija ċirkolari. Għalhekk ser ikun hemm bżonn ħafna kooperazzjoni bejn is-soċjetà eh, ċivili, l iskejje l-universitajiet, l-awtoritajiet lokali, eċċetera. Irridu nibqgħu iffokati, irridu naġixxu kemm jista' jkun malajr u ma nibqgħux nallokaw fondi Ewropej għal inizjattivi illi eh, iżommuna minn kalla fixkluna milli eh, nilħu dawn l-SDGs, ejja nkunu koerenti. Grazzi ħafna. Issa fissam il-grupp Alleanza Ewropea għanna l-Sinjura Porta. Grazzi ħafna. Jina nishtiq nirringrazzja eh, nirringrazzjakom ta' dina l-opportunità U nixtieq nitkellem fuq eh, Katalunja u l-implementazzjoni tal-SDGs. Katalunja ħadet impenn qawwi mal-aġenda tal-2030 mill bitunet kemm fl-arena internazzjonali kif ukoll eh, grazzi network fuq l-iżvilupp sostenibbli. Aħna parteċipajna ħafna fit-tfassil ta' dawn l-anijiet. Issa fuq livell lokali aħna ninvolvu l-atturi kollha li minnu nifsu huwa prinċipju ewlieni tal-SDGs. Eh, l-awtorità lokali tal-gvern minn dejjem kien involut anka il-Kumitat Konsultattiv eh, li eh, twaqqaf u dan il-Kumitat ħareġ b'dokument li jismu Transform Catalonia Improve the World, illi serva bħala bażi għall-azzjoni. Ftit ta' snin ilu l-gvern beda bi pjan sabiex jintlaħqu l-SDGs bl-involviment tal-Ministeri kollha dan il-pjan ser jitrasforma 78 il-SDG fi zjed minn 800 azzjoni eh, konkreta illi dejjem ħajkunu aġġornati. Fl-istess ħin, il-Parlament tal-Katalunja eh, pen u dim brigward eh, dawn l-SDGs u il-Komitat Konsultattiv li twaqqaf se jidher kull sentejn qudiem il-Parlament sabiex jispjega xi progress ikun sar. Il-Ministri wkoll huma marbuta illi eh, jieħdu rendi ta' dak li jkun sar fuq livell eh, ta' reġjun ta' Katalunja. Barra minn hekk qed naħdmu wkoll fuq ftehim internazzjonali illi għandu jwitt triq għal alleanza bejn atturi privati u pubbliċi ehm, vis-a-vis ċertu SDGs partikolari Biex nalaq nirringrazzja l-Komitat tal-Reġjuni tal-impenn li għandu sabiex isaħħaħ l-rwol tal-Reġjuni tal-Awtoritajiet Lokali sabiex tkompli tissaħħaħ l-aġenda tal-SDGs. Grazie ħafna fisem li sijar sur Ortil. E, panowie Przewodniczący, e, Szanowni Państwo, koniecznie. Grazie ħafna. Sur President, Sinjuri, mela f'dan l-intervent Jiena xtaqt ngħid eh, illi minn issa sal-2030 iridu nifukaw fuq il-globalizzazzjoni. Eh, l-għanijiet huma ambizjużi ħafna, speċjalment eh, dawk li huma ambjentali, soċjali, jew inkella ekonomiċi. Is-sur Markula semma li l-SDGs huma maqsumin f'kategoriji hemm 78% minnhom illi jridu jitwettqu fuq livell lokali u reġjonali. Dana mhuwiex xi sigriet, eh, jena naħseb illi biex dawn l-SDGs jintlaħqu rridu involvu l-awtoritajiet lokali u reġjonali illi huma dawk illi eh, li zjed jinsabu qrib tal-ċittadini huma dawk l-awtoritajiet illi jafu eh, xinu ma realment il-problemi li għandhom li għandhom iċ-ċittadini. U għalhekk naħseb illi dawn l-awtoritajiet għandhom jipparteċipaw iżjed fil-tfassil ta' programmi relatati. Barra minn hekk, hemm ukoll ċertu korrespondenza mal-politika tal-koeżjoni. Il-koeżjoni eh, għandha servi sabiex nilħu iżjed ugwaljanza bejn ir-reġjuni u sabiex l-ebda eh, reġjun eh, ma jaqta' lura. nittamaw illi fil-futur l-element ta' korzjoni jina ta' dejjem iżjed importanza. L-element ta' żvilupp illum il-ġurnata huwa importanti ħafna ma nittamaw illi ma jimminax u ma jikkompromettix il-ksib tal-SDGs. Iridu nżommu dejjem f'moħħna perspettiva għal-futur. Issa, għal dawk illi eh, faslu eh, l-istrumenti ta' koezjoni bejn il-reġjuni u l ibliet dwar eh, dawk xtaqt ngħid li għandhom rol importanti ħafna u l-istrateġiji li faslu huma għandhom jissaħħu. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Is-sostenibilità nistgħu nispjegawha b'termini ta' f'termini ta' eżempji. Iridu nkunu responsabbli fl-użu ta' risorsi tagħna sabiex niskuraw illi uliedna u ulied uliedna ikunu jistgħu igawdu minn ambjent eh, nadif u f'saħħtu għal dan il għanna bżon nieħdu ċertu deċiżjonijiet, anka deċiżjonijiet budġetarji. U minn żmien għal żmien naraw jekk dawk id-deċiżjonijiet kienux li sjed xirqa sabiex jintlaħqu l-SDGs. Dina xaħġa t-konċernana l-koll, aħna bħala eh, politiċi, negozji, kullħat għandu rwol sabiex niskuraw illi eh, l-ekonomija tiqaf tisfrutta eh, l-ambjent. Hemm bżonn nieħdu azzjoni reali minflok nkejlu it-kabir ekonomiku f'termini ta' kwantità, jridu nkejluh f'termini ta' sostenibilità. U għalhekk għandna nitbedu mill-politiċi politiki neoliberali illi kellna sissa. Issa, għanna l serba Hettel, illi huwa relatur ta' opinjoni oħra, illi ser nifutaw fuqa fil-sessjoni planarja ta' Ottubru. Grazzi ħafna, Sur Katajnen jina nixxieqna ringrazzjak tal-li jina magħna f'dan id-dibattitu dwar l-implementazzjoni tal-SDGs. Jiena mill-PPE u jiena relatur fuq il tar-rapport fuq il um, eh, rapport li għandhom xi qasam mal-aspetti ta' klima u enerġija tal-SDGs. Jiena membru wkoll tal-Expo City Council kif ukoll tal-pjattaforma eh, tal-tmexxija tal-ibliet li taħdem ukoll fuq il- fuq l-implementazzjoni tal-SDGs. Grazzi għall-esperjenza li għandi fi Brussell kif ukoll fil-raħal tiegħi, anzi bażi tal-esperjenza li għandi, nixtieq nagħmel ċertu mistoqsijiet lill viċi President. Għandna bżonn strateġija ċara rigward l-SDGs u naraw li jkollna approċċ holistiku li jikkonsidra wkoll l-ambjent u d diversità il-biodiversità. Ħaġa oħra, li bliet huma responsabbli għal 65% tal-implementazzjoni tal-SDGs u um, jirrappreżentaw terz tal pubbliku u żewġ terzi tal-investiment pubbliku. U l-unika mod kif nistgħu eh, nirrispettaw l-SDGs u s-sostenibilità hija jekk eh, l-ol awtoritajiet jaħdmu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali. It-tielet ħaġa l-SDGs irridu eh, insarfuhom f'miżuri prattiċi. Għandna nużaw għanna bżon bekk anka indikaturi sabiex jgħinuna nagħmlu monitoraġġ tal-progress li kun qed isir fil-realtà. Hemm sonnu ukoll rabta iżjed qawwija bejn il-finanzjament pubbliku u dak privat. L-aspett tal-finanzjament huwa sfida u żgur li ser ikonna niddiskutuh dal-waqt. L-aħħar iżda mhux l-inqas fit-8 ta' Lulju fl-isbeħ nagħmlu seminar fuq azzjonijiet lokali, azzjonijiet innovattivi sabiex jintlaħqu l-SDGs rridu nersqu lejn eh, ekonomija li tkun neutrali eh, f'termini ta' klima. U għalhekk nixtieq nħoddu l-opportunità sabiex minn qalbi nistiednek eh, tattendi is-seminar fl-Espo fit-8 ta' Lulju. Grazzi. Grazzi ħafna sirpa issa ħana il-kelma lill-Viċi President Sur Katajnen biex jirreġixxi. Ehm, Grazzi. Kien hemm mistoqsijiet interessanti ħafna u tajbin u faċli elina naqbel ma' ħafna mill-idejat. Jekk tippermettuli jiena nixtieq nitkellem fuq ħames punti illi nixtieq li konċentra fuqhom kiku kont dittatur tal ewropa L-ewwel wieħed huwa illi uh, irridu dejjem iktar fl-edukazzjoni għalix l-edukazzjoni hija il-sorsi ta' l-ugwaljanza soċjali hija mod biex intejbu r-reżiljenza ta' soċjetajiet u tal-individwi u f'din iż-żona f'dan il-periodu u anki huwa mod biex ninkoraġġixxu eh, il l-individwi jagħmlu iktar għażliet konxi illi huwa dejjem iktar għaqli, specialment fuq kwistjonijiet tal-ambjent. It-tieni punt jiena nixtieq nitkellem fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka għaliex dan huwa mod biex naqdu flimkien il-budget fuq ir-riċerka fir-reġuni tagħna biex kun jistaw jikkooperaw u kol bejnietom. U għal din ir-raġuni nittama li aħna nkunu nistaw uh, ikonna l-appoċ ta'kom meta nsidu eh, eh, il-finanzi ta' Horizon Europe. It-tielet e punt nishtiq nikkonċentra iktar u nittama nittama u koll li kommissjoni li tmist tkonċentra fuq l-ekonomija ċirkolari u għawnek il-kooperazzjoni bejn il-Kommissjoni u Reġuniti jek ħaġa importanti għax intkom għom il kumpanji tagħna tagħkom. Intkom tafu x'inhuma eh, il-problemi għanna bżon ta' l-aħjar prassi minnaħa tagħkom biex inkunu nafu kif il-Kummissjoni tista' tbiddel jew tirranġa' jew tirfina il-regolamenti. Raba punt u dana jista anki jisir l-ikbar minaccia għall-Europa ċoħe id-deterjorament tal-stat ta' dritt fil stati membri tana. Sfortunatament, aħna edin situazzjoni illi emxi xi kapiet politiċi illi iħossu eh, illi l-istat ta' dritt il demokrazija liberali għakunċet kunċett antikwat mhux veru. L-ugwal mem lebda gwaljanza ta' persuni minajr ma ikunem eh, demokrazija li taħdem mod liberali. U għanna bżon kapijiet fuq livell lokali biex jiddefendu dan il-valur. U fl-ħar nishti ninvesti iktar u nikkonċentra iktar fuq il- Eh, AI minnaħa tal-teknoloġija huwa importanti li ninvestu iktar fl-intelligenza artificiali, imma anki mill naħa ta' servizzi pubbliċi għax hekk aħna nkunu nistgħu nużaw id-data pubblika li għandna nistgħu intejbu l-kwalità u l-aċċessibilità ta' servizzi pubbliċi tejn u koll fil-żida ta' produttività u dan huwa l-ewwel aspett, u mbagħad hemm aspett ieħor eh, marbut mal-intelligenza artifiċjali ridu niżguraw illi eh, l-intelligenza artificiali eh, hija negativa sa ċertu punt, ċerti impigi se jintilfu irridu nieħdu ħsieb dawk il-persuni illi attualment eh, għandhom professjoni però se jitilfuha imħabba l-impatt tal-intelligenza artificiali. Allora rridu naraw x'inhu ma' sistemi tagħna attwali u rridu niżguraw illi ikunu jistgħu ikunu validi anki fil-era tal-intelligenza artificiali u dana għabel ma jkun tartwis. Signori allura u President, grazzi ħafna tal-li tajtuni l-opportunità eh, nieħu parti f'din id-diskussjoni ma'kom. Grazzi ħafna. Let me just say that according uh, on your five key points, so especially we have... Mela fu il-ħames punti tijak, aħna għanna ħafna opinjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet. Eh, Kristof bħala rapporter fuq il-Horizon għamel ħafna xogħol u nkomplu naħdmu fuq dan biex ikonna anki riżultati aħarin fuq livelli intijat l-ekonomija ċirkolari eh, eh, hija inkluża f'ħafna opinjonijiet anki l-istat ta' dritt u, u fl-aħħar anki dak li intijat fuq id-digitalizzazzjoni u l-intelligenza artificiali eh, jena se nkun il-rapporter fuq l-Europa Digitali u anki em, anki eh, rapporter minnaħa fil-presidenza finlandiza u aħna u koll senatu eh, importanza kbira lill-SDGs kif semmejt inti. Grazie. Okay, and I'll keep on moving. Tajb, mela nibqaw dejjien. Dawk li rridu jikontribuixi fuq dan jistaw kienu jistaw jikontribwixu issa jew inkella meta nibdew il-dibattitu fuq l-opinjoni ta' Suru Abramavicius jistaw jitkelmu uh, eh, f'dak il-moment. Issa wieħed jista' jew jitkellem issa jew jitkellem meta niddiskutu eh, l-opinjoni ta' Abrama Vicius. nagħmluha hekk mela. Ma nista' nerġgħu lura fuq il-votazzjoni tar riżoluzzjoni Aħna konna wasalna fil-emenda numru 14. Eh, Hans Christian Jessing u l-oħrajn Lestin nivutaw għal din l-emenda, jiva dak li huma favur jivutaw issa kjoġobkom. Emenda numru 14, ek joġobkom jivutaw issa favur kontra il-maġġoranza hija kontra ma ditx din l-emenda issa l-emenda numru 15 hawnhekk e, e, irridu vot maqsum fl-ewwel parti jew forsi tixtieq tispjega Milana jekk jogħġbok. Grazzi President. Fil-qosor ħafna din l-emenda tlabt vot maqsum għaliex fuq it-tieni parti hemm xi diffikultà Kien hemm anki xi problema bi traduzzjoni naħseb. Jiena nixtieq nerġa' ngħid it-tieni parti nagħti formulazzjoni ġdida tat-tieni parti ta' din l-emenda b'mod iktar sempliċi u qasir u nitlob li nirtiraw il-vot maqsum u nivutaw għall-emenda kolla kemmi. E, it-tieni parti illi nissuġġerixxu l-istruzzjoni ta' normativa Ewropea għabbażi ta' normi eżistenti fi stati membri oħra fuq salari u drittijiet tal-ħaddima. Dina hija l-emenda orali flok it-tieni parti. E, e xini raġuni? Illi hawnhekk qegħdin namlu dokument illi jiftaħ e, messaġġ lill-Kummissjoni. Jien ħoss li l-problema ta' drittijiet tal ħaddiema għandu jidħol fil-evalwazzjoni tal-Kommissjoni. Aħna maħna nbiddirx se hawnhekk qegħdin nagħtu id-direzzjoni tal-politika nittama li jekk qed ninterpreta anki eh, opinjoni li hija eh, ta' ħafna nies fl-Ewropa u mhux ta' grupp żgħir. Grazzi, surrio. Jien nixtieq ngħid li il-grupp ta' soċjalisti jappoġġa din id-deċiżjoni tal-kollega illi ippreżenta din l-emenda. Mela nista' namlu vot maqsum, mela l-ewwel parti jibda sal-familja, sal-ħaddima u l-familji tagħhom. Mela nivvotaw fuq l-ewwel parti issa, grazzi, kontra. Se konna namlu votazzjoni elettronika fuq um, din l-emenda. nalqu l-votazzjoni. Il-maġġoranza hija favur mela eh, din l emend din il-parti tal-emenda ġiet aċċettata U t-tieni parti eh, sur bor. Jiena fimt, President, illi it-tieni parti hija kompromess er erali, orali. Ġvir, qed nivvutaw fuq il-kompromess orali issa qed nivvutaw u xek. Sfortunatament aħna ma nistawx namlu fuq l screen pero għedkom smajtu minn għant il-fom ta' Sur Milana. Mela nivvutaw il-kompromess orali, dawk li huma favur tal-kompromess orali. Grazzi, kontra? Il-maġġoranza hija favur, mera l-kompromess orali ġi approvat. Ma mela nista' ngħaddu għall-emenda numru 16 favur Grazzi. Kontra? Il-maġġoranza hija favur, allora approvata. Emenda 17 favur. Eh, kontra? Il-maġġoranza hija favur, allora approvata. 18 favur. Grazzi. Kontra? La maġġoranza hija favur. Emenda numru 19 eh, dak li huma favur tal-emenda 19 votaw issa grazzi kontra approvata numru 20 eh, vot a favur grazzi kontra l-maġġoranza hija kontra mela ma deċti l-emenda 21 eh, favur grazzi kontra la maġġoranza hija a favur mela approvata 22 Votaw favur kontra il-maġġoranza hija a favur mela approvata emenda 23 favur kontra għaddit mela l-emenda 24 favur kontra eh, għaddit eh, emenda 25 favur Grazzi kontra maġoranza hija kontra, mela ma ddiċ. Issa l-emenda 26 favur kontra. Fav, e, e approvata. Mela 27 favur kontra. Għaddit 28 favur kontra kontra mela ma ddiċ din l-emenda, emenda 29 favur kontra favur mela dina approvata 30 favur kontra ma ditx l-emenda 31 favur kontra għaddit emenda 32 favur kontra favur mela għaddit. Emenda 33 favur kontra għaddit. Emenda 34 favur kontra għaddit. Emenda 35 favur kontra għaddit 26 favur 36 skużamni Eh, kontra għaddit 37 favur kontra favur għaddit mela kompromess orali biex iġibu fl-imkien l-emenda 38 u 39 kif hemm miktub fuq il-screen. nivutaw fuq dan il-kompromess orali. Jekk jiġi approvat il-kompromess orali l-emenda 83, 39 u l-ewwel parti ta' 40 jaqgħu. Ivvutaw issa kontra għaddew mela l-ebenda 38, 39 u 40 l-ewwel parti jaqgħu Mel-issa rridu nivutaw fuq it-tieni parti tal-emenda 40. U nibdew as of at the same time, fl-istess ħin. A favur kontra ma ditx it-tieni parti mela 41 favur kontra għaddit Emenda 42. Favur. Kontra. Għaddit. Emenda 43. Favur. Kontra. Għaddit mela 44 favur kontra għaddit. Mela issa nivvotaw fuq riżoluzzjonijiet kollha kemm hi kif ġiet emendata dawk favuri riżoluzzjoni jivvotaw issa kontra tminja kontra, astenzjonijiet u waħda mela il-maġġoranza approvat ir-riżoluzzjoni u nifirħu nifir l-kulħadd. U issa nitlob lil rapporter Arnoldas Ambramavicius u l-espert tijaw illi u anki segretarju tal-Ekon eh, diġa parzialment għamilna dibattitu u mal-Viċi President Jirki Katajnen fuq il-SDGs bħala bażi għall-istrateġija fit-tul tal-Unjoni Ewropea għall-Ewropa sostenibli sal-2030. Tajja, mela l-ewwel nagħti il-mikrofonu lilek Arnoldas. Umbat jekk dawk illi talbu jitkellmu Fid-dibattitu mal-Viċi President Katajnen ma kenniex ħin eh, biex nħallom jitkellmu, jistgħu jitkellmu issa eh, wara li titkellem inti Arnoldas. Mela, nati l-mikrofonu li Arnoldas. Grazzi, President, eh, signori. Mela, dana għattini t-tieni round ta' dibattitu nistgħu ngħidu illi se nitkellmu b'mod speċali fuq il-opinjoni. Jena onorat illi preparajt din l-opinjoni, nittamana tkun eh, kontribuzzjoni konkreta tal-Kumitat eh, ta' Reġjoni eh, għall għanijiet ta' svilup sostenibli. Nishti insemmi l-ewwel net illi kellna input ta' studju li aħna abbadna u it-tieni punt kien hemm anki riżultat ta' stħarriġ mill-Kumitat tar Reġuni u l-OECD u dana u wera illi xi 60% ta' min risponda kien fil-proċess tal-implementazzjoni tal-SDG. Testaw taraw anki pajjiżi u il-belt tiegħi fil-mappa fuq l-screen u eh, testaw taraw il-prassi tal-SDG fil-municipalità tiegħi u jiena nittama li dana jsir fl-Unjoni Ewropea kollha. Allora waqt il-preparazzjoni jina kelli opportunità illi nieħu sem ukoll fil-pjattaforma tal-Multi Stakeholders illi kienet esperjenza utli ħafna ġejt maħtur bħala rappreżentant tal-Kumitat tar-Reġuni u ħafna mill-proposti tagħna eh, ġew inklużi fil-dokument ta' riflessjoni. Eh, Dinja passiħor issa l-opinjoni. Intkom tafu illi għandi kollega Sirpa Hertel illi edha taħdem fuq opinjoni simili eh, fuq l-SDGs fil-Kummissjoni Enve. U illi żewġ opinjonijiet jiksbu żewġ għani differenti l-ewwel net jiena nixtieq nitkellem fuq il-governanza tal-SDG, lokalizzazzjoni, fuq approċċ orizzontali u illi il-Kummissjoni tinkludi eh, it tibdil klimatiku u eh, aspetti ambientali u fl-opinjoni tiegħi iż-żewġ eh, opinjonijiet jgħinu l-xulxin. U allura għal darboħra jiena fil-diskors fisem l-IPP ah, għat li se għanna bżon ta' strategija ġenerali li kun fija eh, miri u riżultati sar 2030 u fil-proposta tagħna din l istrategija tal-2030 se tissostitwixxi eh, l istrategija eżistenti tal-Europa 2020 u fl-istess ħin li kunem aċess għal MFF li jmiss. Però sfortunatament l-agenda ġdida strateġika għal eh, l-2029 eh, 2034 li jitkellem fuq il-prioritajiet li għadu fidejn il-Kunsill Ewropew u il-ġimma li għaddit il-Kunsill ma tkellimx fuq l-SDG u dinna jħasra. ħasra u jiena nitlob l-istituzzjonijiet Ewropej kollha li għandhom jużaw l-SDGs kemm jista' jkun bħala gwida fil-programm futur ta' ħidma tagħhom u anki għal Kummissjoni Ewropea li miss. Umbat nanna nużaw l-approċ minn isfel għal fuq u għanna nużaw il-operaturi subnazjonali u tillet punt irridu nużaw strumenti eżistenti bħala strumenti tal-SDGs fil-politika kollha waħda eh, eh, waħda li importanti ħafna hija l-politika ta' koeżjoni li ħatejn u tiżgura illi kunem zvilup eh, ekonomiku, soċjali u territoriali u tiżgura anki li zvilup sostenibli. Strumenti oħrajn, per eżempju, jista' jkun is-semestru u il- Ewropew u anki l istħarriċ ta' eh, tkabbir annuali. jista' jiġi użat anke għall-implementazzjoni tal-SDGs. Allora, il-fatt li l-opinjoni ġiet adottata bl-unanimità fil- fil-Kumitat Ekon Estern fil-Litwanja, fil-belt tiegħi, fil-Municipalità di Druskiningtigam, <laughs> dana juri, illi il-membri kollha tal-gruppi politiċi ħadduha b serjetà l-opinjoni tiegħi u jiena nittama illi eh, għandi test bilanċat li huwa eh, xiera għal membri kollha tagħna u għal gruppi kollha politiċi. Allora jiena għal darboħra nittama illi din l-opinjoni ħatejn biex taġġel il-globalizzazzjoni eh, a favur tal-SDGs u biex tikkontribwixxi għat trasformazzjoni minn dikjarazzjoni singola ta' intenzjonijiet għal għafas konkreta azzjoni. Mela grazzi ħafna għal kontribuzzjoni ta'kom, għall-opinjoni tiegħi, emendi kif ħattu sem anki fl istħarriċ u nishtiq ringrazzi anki l-aħħar e, mux l-inqas importanti l-esperta l-istaff tal kummissjoni u anki l-Vasilis mill-istaff tal-IPP. Grazzi ħafna u nittama illi l-opinjoni tagħna setejna biex ikonna futura ħjar. Grazie. Grazie. Essa diskussjoni. Isur e Alonso Pleguesela. Eh, muchas gracias. Quería en primer lugar Iva grazzi ħafna l-ewwel nett nixtieq nifraħ lir-relatur tal-li qed jiffoka fuq l-aspett territorjali biex bekk aħna eh, nħossu nażjed viċin tal-twetti tal-SDGs għalli aħna wara kollox eh, l-autoritajiet li huma l-eqreb ta' ċittadini u ta' territorju għanna għalhekk l-akbar rwol. Kif diċant qal eh, l-autoritajiet Spanjoli huma involuti fit-tfassil ta' pjanijiet strateġiċi illi ħajġu applikati fit-territorju tagħna. Jiena mir-reġjun ta' Mursja Eh, hemm l-involviment ta' iżjed minn 1200 ruħ, iżjed minn 40 l-entità differenti soċjali u entitajiet oħra illi kollha kemm huma qegħdin eh, jippjanifikaw għas-snin li ġejjin. Però hemm sfida partikolari li diġà eh, tkellmu fuqha kemm il-Kommissarju kif ukoll il-President. Jiġifieri il-kwistjoni tal- programmazzjoni jekk noħorġu bi programmi għas seba snin li ġejjin, eh, programmi per eżempju fuq eh, l-ilma, fuq l-ekonomija eh, biftita missjoniet tal-karbonju, programmi korrelatati mal edukazzjoni jew programmi dwar l-iżvilupp rurali, Naħseb illi l-aħjar għan illi nistaw namlu aħna eh, fuq livell ta' territorju ta' bliet u għallu ħorġu program kif qed ngħid fuq meta ta' seba' snin. Grazie ħafna l relatu Grazzi. Grazie, eh, signora Drenjanin. <laughs> Grazzi. Nishtiq anki nisħa il-prioritajiet. L-iktar ħaġa importanti tal-edukazzjoni mhux biss għażażaħ manki għall-adulti għaliex għandhom bżonn ta' għarfien u know-how fil-ħajja tagħhom kollha. L-istruttura tas-soċjetà hija mamula b'mod li meta wieħed jidħol parti mill-industrija hemm bżonn ta' Eh, ċerti modelli ta' ta' arfin li huma ġa lesti eh, ħafna drabi nsibu li hemm adulti li hemm bżonn jerġgħu jirrikwalifikaw għax inkella s-soċjetà se tinqasam, speċjalment aħna illi aħna fiċ-ċentru tas-suq tax-xogħol għal daqstant l-edukazzjoni fuq livell fuq livelli kollan irridu nisħu fuq ħafna maħna rajna fl-Amerika Make America Great Again bi Trump bil-program ta, ta' ta' budget ekonomiku anki fiċina hemm eluf ta' inġinier li qed jiġu e, e, e, li lawrejaw kull sena kull jum anzi. Is-soluzzjoni anki l-iżvilupp rurali. Grazzi ħafna. Grazzi President. Jena, peress li jena kont l-ewwel kellim fuq il-SDGs, e, jena kontent nara li dan sar patrimonju ta' kulħadd illi kulħadd huwa interessat anki fl-implementazzjoni. Però dawn eh, eh, jitkellem fuq punti importanti ħafna l-ewwel nett l-edukazzjoni, eh, it-taħriġ, irid ikonna approċċ sostenibbli. U tini punt huwa suġġett ta' transizzjoni. Nistgħu ninkludu fiha transazzjoni enerġetika hemm fih għandu l-kost tiegħu, għandu l-ispiża tiegħu imma l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija sostenibilità li tiġi wara hija il-sistema e, e, irrit e, jerfa il-sostenibilità propria. U dan huwa importanti għax ħafna minn sistemi ta' gvernijiet lokali u reġjonali se jkollhom jerġgħu organizzaw ruħhom u blajnuna anki ta' suġġetti privati u ta' intraprize biex inkunu resilienti u biex din it-transizjoni ssir b'mod sostenibbli. Grazzi. U nishtiq nżid jien personalment ġara l-bira, riżultat ta' diskussjoni li kellna l-bira, jiena kont moderatur ta' diskussjoni tal-Komitat tal-ambasċaturi għal klima tal-Komitat ta' Reġuni u kien hemm xi 30 persuna membri tal-Komitat li ħadu sem flimkien ma barranin U konklużjonijiet inkludew anki il-fatt li riżultati ġenerali se naslu għal-jom iktar tartu se jkunu eh, il-bazi tal-ruol tal-Komitat ta' Raġuni u tal-Reġuni u tal-Ambasċaturi tal-Klima. Imma kien hemm prezentazzjoni ta' kwalità olja minn Navarra, mill eh, Galizja, mill Marsja, mill Emilia Romagna u anki xie kontribuzzjonijiet anki mill eh, European Investment Bank. Ħafna mir riżultati kienu, l-iktar riżultati importanti kienu li klima ma jistax ikun bħala kwestjoni separata, ja parti mill-SDGs u kif għalu anki l-lum eh, ħafna eh, kollegi eh, ir-rwol tal-edukazzjoni u ta' u l-arfin. l-lum eh, il-pjanijiet tal-enerġija u l-klima għandhom jaslu fidej il-Kummissjon, għandhom jiġu prezentati mill-Kummissjoni qabel l-aħar ta' sena, però ġa ġi mitlub uh, illi kull reġun u kull belt bil-żona rurali li eh, hija e, marbuta magħha għandha tikkontribwixxi hija stess e, bi pjan tagħha biex ikun nistgħu e, inkopru il-pjan kollu tal-SDG. U element ieħor li ġie misħuq ħafna minn tal-Kummissjoni kien id dialogum fuq ħafna livelli u mandux ikun biss li l-gvern tal-stat membru għandu jiprepara dokument minn arma jgħamil konsultazzjoni ma l-bliet u ma reġuni għax e, e, e, ħaġa importanti anki li wieħed jikonsulta fuq il-prassi u u f'dawn l-ispeċjalizzazzjonijiet u kif għad se jkunem eh, aġġornament taqsira fuq id-diskussjonijiet u l-konklużjonijiet tal-beraħ minnaħa tal-ambasċaturi tagħna u minn dan il-proċess inkunu nistgħu nittalmu mhux eh, biss fuq il-klima ma anke fuq skala globali. Grazzi. Ma nista' nistgħu ngħaddu għal-votazzjoni. Hemm żewġ emendi jiena mm, nista' ngħid il-votazzjoni ħad tkun faċli ħafna xi rapporteru a favur ta' żewġ emendi, mela l-ewwel emenda favur kontra ħatmu kontra mela għaddit l-ewwel emenda, tini emenda favur kontra. Ħatmu kontra mela issa nivutaw fuq l-opinjoni kollha kemmi kif ġiet emendata favur kontra astenzjoniet le mela ġiet approvata unanimement mela sur rapporter grazzi ħafna u nifirħulek. Thank you very much. Thank you. We move on. Eh, opinion on sustainable. Nimxu għoddim. Eh, nitkellmu fuq il-bioekonomija sostenibli għal europa tisħiħ tal-konnessjoni bejn l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent. Ġaċint eh, Horvat hija rapporter u għalhekk nixtieq ngħaddi l-kelma lilek l-ewwel. Grazzi ħafna President. Senjuri. jiena nemmen illi l bioekonomija jew eh, l-ekonomija tal-biomassa u din l-opinjoni hija marbuta mal-suġġetti oħra ta' qabel għaliex mingħajr il-bioekonomija aħna ma nkunux nistgħu nimplementaw l-SDGs tagħna u lanqas inkunu nistgħu nikkontribwixxu eh, sabiex nilqu mal-miri ta' Pariġi Il-bioekonomija bħalissa għandha 2.3 biljun euro għalija u hija responsabbli għal 8.2% tal-impjegati, jiġifieri qed titkellmu fuq settur importanti ħafna tal-ekonomija tagħna. Importanti li għalhekk dejjem nimxu mal-miri tal ta', ta Pariġi l mudell għall-Ewropa u qed nitkellmu fuq anki katin ta' valur ġodda. L-ekonomija sostenibbli hija parti mill-ekonomija ċirkolari l-iskart eh, bihom bat jinbidel f'risorsi. u għalhekk il-konsumaturi jkunu jistgħu inaqsu l-iskart tagħhom b'50% fi żmien 10 snin. Il-bioekonomija wkoll tista' tikkontribwixxi għal eh, l-oċeani mingħajr plastik. Fl-2002 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet bi pjantazzjoni li ġi revedut fl-2017 U iktar il-qoddim, il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni oħra dwar il-bilbija ekonomija. L-opinjoni tagħna hija rispons u reazzjoni għal din il-komunikazzjoni. Aħna nixtiequ illi sal-2024 kull reġjun ikollu il-pjan nazzjonali tiegħu jew strateġija tiegħu F'ħafna ekonomiji din hija parti mill-ħajja minn numru ta' reġjuni li diġà għandhom dawn il-pjanijiet, imma hemm oħrajn illi għadhom lura dawn ir-reġjuni għandhom jingħataw aktar appoġġ sabiex ikunu jistgħu ilaħqu mal-reġjuni li qed imorru aħjar. scoreboard wieħed naħseb importanti sabiex il-bioekonomija nkunu nistgħu nikkalkulawha Irrid ikollna data komparabbli u rridu wkoll indikaturi li nistgħu nipparagunawhom. Sabiex nimplementaw il-pjanijiet ta' strateġija għandna bżonn approċċ responsabbli kif ukoll eh, governanza multilaterali sabiex kull element tal-istrateġija tiġi implementata. Aħna nħarsu lejn il-municipalitajiet bħala eh, unità bi-ekonomika u aħna nixtiequ li jkollna l clusters ta' informazzjoni fil-proċess. Tajjeb ngħidu li l bioekonomija għandha bżonn approċċ holistiku Din hija sistema kbira u allura l-finanzjament irid jiġi minn sorsi differenti. L-ewwel mill-fondi strutturali u ehm, mill-politika differenti, ma dawn mhumiex biżżejjed irridu mezz differenti ta' fondi u irridu jittieħdu miżuri sabiex ma jkunx hemm duplikazzjonijiet. Issa l-edukazzjoni wkoll hija importanti. Din nitkellimna fuq llum eh, bioekonomija mhijiex eċċezzjoni, ġifier l-edukazzjoni hija xi ħaġa li ntissema ħafna fl-opinjoni tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom għall kontribuzzjonijiet eh, bl-emendi fl-istadju tal-Kommissjoni dawn il-kontribuzzjonijiet għamlu din l-opinjoni aħjar u probabbilment għalhekk m'għandniex emenda, emendi bħalissa nixtieq nirringrazzja lil Valerja u lil Olga tal-għajnuna min-naħa tagħhom u nixtieq ukoll nirringrazzja lill espert tiegħi Arkux Koxa eh, tal-li għena sabiex ikonna din opinjoni. Grazzi. Hemm xi interventi? Signora Remsen? Grazie ħafna, President. Grazie ħafna li rapporter tal-xogħol eccellenti. Naħseb dan huwa suġġett importanti ħafna anke meta nqisu dak li ġa diskutejna llum. Aħna ambizzjużi ħafna fil-qasam tal-neutralità klimatika u naf li hawn ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea li jaqblu ma' din il-mira hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Issa, sabiex nilħu dan kollu, rridu niżguraw li l leġiżlazzjoni Ewropea hija simplifikata. Meta nqisu wkoll il-kompetenzi eh, dawn huma differenti ħafna. Il-sitwazzjoni fl-Iżvezja, pereżempju hemmhekk stajna nagħmlu progress bil-biomassa u bil-alternattivi ta' tisħin. Jiena nara stramba illi l parlament Ewropew u qed ikun daqsxejn xettiku fuq għadin qisu ma tantx jidher li huwa interessat fil-bioekonomija il-kriterji ta' sostenabilità għandhom ikunu fil-qalba tal-tassib tagħna. Anki il-biomassa jisa ma tantx twasal għal entużjażmu lanqas fil-Kummissjoni. Jiena naħseb li għandu jkun hemm tnaqqis ta' taxxi eh, din xaġa għandna nikkonsidraw. U pereżempju r-ribsido eh, jista' jiġi użat bħala eh, biofuel. Għaw min forsi ma jirbotix mal-klima, ma jiena għandi tħassib fuq il-proġett tal- tal-Kommissjoni għaliex jisna jisom iktar tiħolqu ostakli milli jsibu soluzzjonijiet mhux qed jeżaminaw il-prassi tajba tal-Istati membri illi diġà qed jaħdmu tajjeb e, e, għandna prassi tajbin fl-Iżvezja diġà pereżempju. U e, jekk hemm kummissarji tisimgħuna nittama illi jkunu jistgħu jinkludu dan kollu u jiffaċilitaw l-azzjonijiet għall-Istati membri fil-qasam tal-bioekonomija. Naħseb l-inizjattivi kollha huma importanti. Grazzi mela memċement delek għallura għana dwar votazzjoni tal-aħħar fuq l-opinjoni, minu favur, tistaw tivvotaw. Kontra. Ħadd astenzjonijiet? Astenzjoni waħda. Inti kontra. Tajjeb, mela din għaddiet. L-opinjoni għaddiet. Grazzi u auguri. All right, uh, the next opinion, uh, Chapa Borboli. Tajep, naddu issa l-opinjoni li miss, Chapa Borboli it-tisħiħ ta' tal-lim tax xjenza, t teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika fl-Unjoni Ewropea. ir rappresentant tas-Sedek. All right, uh, without uh, further ado, I will give now the floor to Chaba Borbori. Tajjeb, naddi kelma l-Chaba Borbori, Borboli sabiex xatina introduzzjoni tal-opinjoni. għal projektu proiectul de Aziz kollegi, aziz president, mela bħala eh, relatur ta' dan il-rapport li huwa dwar it-tisħiħ ta' talim STEAM fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nippreżentalkom l-idejat eh, bażiċi illi ehm, ħareġ mill-ħidma li għamilna aħna f'kuntatt mal-partijiet interessati kollha. Irridu nkomplu niżviluppaw dejjem iżjed il-livell ta' edukazzjoni ta' żgħażagħ tagħna. Fost iż-żgħażagħ hemm rata għolja ta' għat u barra minn hekk hemm ħafna żgħażagħ illi eh, huma kwalifikati però jitilqu mingħajr twelidhom u din hija eh, problema gravi ħafna fl-Ewropa hija problema illi tolqot b'mod partikolari il-pajjiżi fiċ-ċentru u fil-vant ta' l-Ewropa. Barra minn hekk bejn is-sena 2000 u l-2007 intużaw ċertu soluzzjonijiet li forsi jistaw jajnuna eh, naslu għal sistema bazata fuq l-arfin. Il presidenza tal-Finlandja diġa eh, publikat il-programm ta' ħidma tagħha u rajna li ħad ħafna fuq l-edukazzjoni. Għalhekk nittamaw li b'kollaborazzjoni mal-Presidenza Rumena li dal-waqt intemm inkunu nistaw, nittamaw li nkunu nistaw eh, nibuttaw il-qoddim il-livell ta' edukazzjoni tagħna sabiex l-Ewropa tkun eh, l-aħjar fid-dinja. Issa ħnaqleb għall-Ungaris li hija il-lingwa. Eżiz kollegi, rridu nħarsu lejn soluzzjonijiet sabiex ngħinu li żgħażagħ jibqgħu fil-pajjiż tagħhom. Eh, u rridu għalhekk nifokaw fuq l-edukazzjoni STEM, jiġifieri aħna rridu nkomplu eh, bil-kuntat tagħna eh, mal-edukazzjoni wkoll dan jfisser illi aħna rridu ntejbu x-xjenza, l-affarijiet tekniċi, il-matematika, dawn kollha huma oqsma ta' edukazzjoni li huma importanti ħafna għall-ekonomija u anki għad kabbir ekonomiku. Il-kreattività wkoll hija importanti ħafna u għalhekk nixtiequ li nħolqu iktar eh, impjiegi bl-għajnuna tal-edukazzjoni STEM u hekk innaqsu l-qat ukoll. Hemm ċertu problemi u allura biex naqbżu dan kollu l-awtoritajiet lokali għandhom ir-rwol kruċjali fl-edukazzjoni STEM Hawnhekk għandna opportunità eċċellenti sabiex narmonizzaw il-talbiet u d-domanda ehm, mis-suq tax-xogħol, irridu naraw illi ikollna impjiegi tajbin u nagħtu opportunitajiet tajbin ukoll iż-żgħażagħ. Hekk nagħmlu dan ukoll billi ninkludu ċertu awtoritajiet u gruppi ta' interess u nridu Eh, inqisu l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Hija importanti wkoll illi ikollna riżorsi finanzjarji tajbin, l-infrastruttura, irridu nifokaw fuq it-taħriġ għall-allima, kif ukoll il-parteċipazzjoni tan-nisa. Irridu nintegraw l-edukazzjoni ta' STEM anki fil-edukazzjoni tal-adulti, nifokaw fuq il-minoranzi, il-komunitajiet Eh, meta nitkellmu fuq l-istrateġiji ta' STEM. Xiġifieri, dan ifisser li jkun hemm programmi edukattivi li jiffukaw fuq dan kollu. Apparti minn hekk aħna nirrakkomandaw illi l-edukazzjoni STEM tingħata priorità fil-Erasmus u anke f'programmi oħrajn. Waqt il-presidenza Finlandiża, l-edukazzjoni STEM għandha tkun ta' priorità U fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu u nirringrazzja wkoll il kumitat tar Reġjuni u l membri tal-PPE u anki il-membri ta' Sedek. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Laslo Ċaku u lill-grupp li jeni f'dan ix-xogħol li għamilt. Jiena naħseb li rrid eh, rridu nifokaw fuq is sistema edukattiva jekk rridu nippromovu żgħażagħ, aħna rridu nagħtuhom l-arfin meħtieġ u għalhekk irridu nifokaw fuq l-edukazzjoni ta' stem u għalhekk nitlobkom sabiex tappoġġaw dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, hemm xi interventi is-Sinjura Karlajnen. Grazzi, Vice President. Jiena nixtieq nirringrazzja u nifraħ lir rapporter għax-xogħol tiegħu f'dan il-suġġett tant importanti bħalissa. Kif qed inti il-programm tal-Presidenza Finlandiża ġie ppubblikat u l-importanza tal-ħiliet u l it-taħriġ hija huma enfasizzati fil-programm Finlandiż. Jekk aħna nixtiequ illi jkollna innovazzjoni tajba fil-futur sabiex il-ċittadini tagħna jibbenefikaw minnhom, naħseb importanti illi n-nies ikollhom ukoll ħiliet f'dawn is-suġġetti STEM. Irridu niftakru wkoll illi jrid ikun hemm il-bilanċ ta' bejn is sess ġifieri n-nisa jridu jidħlu u jaħdmu f'dawn l-oqsma wkoll. U importanti li jkollna bniet żgħar li huma interessati f'dawn is-suġġetti u hekk inkunu jistgħu jkomplu jaħdmu eh, f'dan il-qasam f'edukazzjoni iktar għolja. Umbat naddu anka l-edukazzjoni bażika, l-edukazzjoni li tingħata sal-10 snin. Huwa żmien fejn fejn eh, wieħed ikun anki eh, interessat fil-fenomeni naturali u allura tajb li jkollna liema tajba, infrastruttura tajba wkoll u dan kollu jiġi mill-awtoritajiet lokali. U għalhekk jiena nixtieq nirringrazzjakom tax-xogħol tagħkom u la darba tibda l-presidenza ġdida jiena nixċi illi hekk ikunu nistgħu nħdu l-opportunità jkollna it tagħlim ta' STEM. Grazzi, jisana d-dossur Kobor. Grazzi ħafna. Jiena kuntent ħafna illi għandna din l-opinjoni. Jiena għallim tal-physics, tal-fizika u matul il-karriera tiegħi rajt diskrepanza kbira bejn l-isfida, l-isfidi tal-arfin tax xjenza. Dawk li ma tantx għandhom arfin fuq ix-xjenza ikollhom problema sabiex integraw fix-suq tax-xogħol, ma jifhmux x'inhi l-bidla fil-klima u laqas huma jaħsbu li din hija opinjoni politika u l-populisti politiki populisti jgħidu li din mhux vera, li m'hemmx bidla fil-klima. L-appoġġ normalment jingħata lill-iskejjel imma s-sistemi tal-iskejjel fl-Ewropa huma differenti ħafna, speċjalment fis-sistema ta' skola sekondarja. Għaliex anki għandna problemi ta' tallim tax xjenza fil-skola sekondarja. Fl-Ungerija, ħafna skejjel huma taħt l-istat u allura l gvernijiet lokali ma tantx jistgħu jitkellmu fuq il-funzjonament ta' dawn l-iskejjel u L-istat u l knejjes huma responsabbli għall kurrikulum u allura din hija ta' kontradizzjoni u importanti li neħuha. Grazzi. Is-Sinjura Renstrom. Grazzi. På eh, flickor som gör de här utbildningarna. Eh, och jag vet, så eller Grazzi tal-informazzjoni. Ma nafxek l-istess ħaġa tiġri f'pajjiżi oħrajn. Imma fl it tfajliet illi ħafna drabi eh, imorru aħjar anki fil-suġġetti eh, ta' xjenza, un bat wara illi speċaw l-iskola ma, ma jibqawx jistudjaw. U dejjem hemm inqas tfajliet illi jihdu eh, interess f'dan it-tip ta' edukazzjoni, f'dawn il-suġġetti. E Fil-futur di għandha titbiddel id-digitalizzazzjoni m'għandix tkun biss fidejn il-subin. E, ma anki per eżempju e, e, suġġetti ta', ta xjenza per eżempju fil-medicina u koll għandhom ħafna drabi jihdu e, jihdu ħsib il-kura ta' saħħa fidejn in-nisa e, jiġri ħafna għanna bżonni konna iktar informazzjoni programmi dejjem iktar xirqa u iktar indirizzati lejn it-tfajliet ħafna drabi il-programmi ta' edukazzjoni e, e, ikunu faslin biss għas-subin u ma jattirawx bizzejiet anki it-tfajliet. Eh, u importanti dana li imbidlu din is-sistema. Tajjeb, naddu sal-votazzjoni għall-emendi, emma emenda waħda biss, u allura nivvotaw fuqa. rapporter eh, huwa kontra l-emenda, minu favur. Jekk jġabkom votaw? Kontra. Il-maġġoranza hija kontra u għalhekk din ma tgħaddix u nivvutaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi. Minu favur. Grazzi. Kontra. Ħadd. Memx astazzjonijiet. Mela, din għaddiet unanimament. Awguri lis-sur rapporter. All right. Next is towards uh, Tajjeb ħafna naddu għal uh, lejn qafas tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali. Naddu għal rapporter Uno Silberg. U l-espert u rappresentant tal-Komissjoni NAT. Jekk iġabkom ejjew hawnhekk.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 Sur tanu, ra eesistuja. Grazzi ħafna, President. Jena għandi l-onur illi nipprezenta din l-opinjoni abbozzata tal-Komitat Reġuni huwa suġġett daqsxejn antik imma qed nagħtu perspettiva ġdida u friska. U mill-votazzjoni nkunu nistgħu naraw min jaf fuq il-ħsara li tiġi mill-interferenti endokrinali. Imma peress li din diskussa fil-Kummissjoni u ħafna minna eh, huma ġa familjari ma dan l-aspett fejn wara ġi diskussa fil-Kumitat, importanti illi nitkellmu fuq l-effetti tal-interferenti endokrinali u ngħidu wkoll għalfejn għandhom jiġu affettwati l awtoritajiet lokali. L-ewwel nett, dak li huwa importanti il kummissjoni Ewropea ħarġet bil-inizjattiva bħal din u ma naħsbux illi għandu jkun hemm iktar dewmien sabiex nadottaw Eh, strateġija ġdida għal dawn l-interferenti endokrinali. Nasbu importanti wkoll li l-istrateġija tiġi akkumpanjata bi skeda preċiża u ikollna kriterji ġodda għall interferenti endokrinali flatti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea rilevanti. Bekk nkunu nistgħu innaqsu l-effetti tal-interferenti endokrinali, speċjalment dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Il-problema hija li l kuxjenza eh, pubblika ta' dawn interferenti endokrinali eh, hija limitata, hija artifiċjali u ħafna mhumiex familjari mal-idea tal-interferenti endokrinali. Importanti li aħna naħdmu mal kemm jista' jkun fuq id-differenzi li nsibu fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea meta niġu biex nirregolaw dawn l-interferenti endokrinali, għandna wkoll narmonizzaw il-mod kif jittiġu trattati fil-leġiżlazzjoni. L-ewwel nett iridu anke nagħtu nqisu l-tħul tal-familji fl-Unjoni Ewropea u nqisu wkoll l-interess tal-konsumaturi u l-industrija, ma jekk nqisu anki l konflitt li hemm bejn l-industrija il-negozji u l-konsumaturi naħseb xorta waħda għandna nqisu is-saħħa pubblika l-ewwel u mhux biżżejjed li nitkellmu fuq il rabta tal-interferenti endokrinali ma' ċertu eh, problemi tas-saħħa Imma importanti li nitkellmu fuq is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali, tal-ambjent u s-soċjetà b'mod ġenerali. Irridu nkunu lesti li noħorġu b'messaġġ ċar illi l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma lesti li jipproteġu l-ġenerazzjonijiet futuri għalkemm ħafna pressjoni mill-industrija u anki minn xi imsieħba kummerċjali. Kifet, dan huwa suġġett pjuttost antik imma fl-istess ħin huwa ġdid ukoll. L-opinjoni abbozzata u dawn il-sottopunti kollha ġew elaborati f'ħafna dettall. U għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil kull min eh, daħal emendi tagħhom Eh, u nirringrazzja wkoll eh, l kollegi mill-Kummissjoni NAT u nirringrazzja koll l-esperti Andros Wellman illi ikkontribwixxa ħafna fl-abbozzar ta' din l-opinjoni dettaljata. Hemm emenda waħda li tresqet u jiena naħseb li nistgħu niddiskutuha issa. Grazzi Iva, kif qed inti hemm emenda waħda, ma nafx hekk hemmx interventi ġenerali fuq is-suġġett. Jekk le, nistgħu nivvotaw fuq l-emenda il-rapporter huwa favur. Min hu favur ukoll jista' jivvot issa. Min hu kontra. Ħadd. Mela din ġiet approvata u issa nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hija kif ġiet emendata minnu favur kontra ħadd m'hemmx astensjonijiet mela ġiet approvata unanimament. Awguri lis-sur rapporter. right, so those were the uh, opinions for today. Tajjeb, mela dawk kienu l-opinjonijiet għallum għada fadlina nifutaw fuq xiftit opinjonijiet, pero l-lum issa ħanitkellmu fuq eh, suġġett differenti, ġifiri l-Unjoni Ewropea importanti għall-autoritajiet lokali u reġjonali. Kif tafu matul dawn l-aħħar plenarji, Niddiskutejna dan is-suġġett u saqsejna dem minn qabel il-membri tagħna jekk jixtiequx jeresqu eh, proposta ta' xi eh, tema partikolari. Umbagħad il-konferenza ta' presidenti tarbel il-proposti li jkun hemm u tiddeċidi li ma minnhom għandhom ikunu diskussi. Oriġinarjament konna għażilna żewġ suġġetti, però sfortunatament minħabba li dawk li kienu proponew dawn is-suġġetti mhumiex kollha preżenti ser ikollna niddiskutu eh, suġġett wieħed biss. Iġifieri proċeduri ta' notifika għall pjanar urban. Se nitlob l-ewwel lis-Sur Peter Kurz biex eh, jieħu l-kelma u jispjegalna kif din is-sitwazzjoni qiegħda taffettwa il-belt eh, jew ir-raħal tiegħu. Umbat se nieħdu wkoll se nisimgħu wkoll xi informazzjoni mit delegazzjoni Olandiża għanna li sur eh, Rob Jonkman illi u koll ser jaqsamana xidejat interessanti għal-kem sur Jonkman mux għadna ħawek għalek forsi ser ikonna xaħat jħor li jitkellem minn floku. Pero ħanibdew l-ewel Peter Kurtz un bat wara niftħu il- eh, niftħu naddurkom il-kelma li zed interventi. Grazzi ħafna sur President eżit kollegi l-ewwel nett. Nirringrazzjakom tal-li poġġejtu dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-lum. Jiena nixtieq nagħmel introduzzjoni fil-qosor għaliex skur li xi ħaġa li ma taffettwax biss lilna lill-Ġermanja minkella lill-Olanda, imma skur li hemm ħafna awtoritajiet lokali u municipalitajiet li huma milquta wkoll. Mhux qed nirreferi għal direttiva ta' notifika fi nfusa, però qed nirreferi għal kif nistaw insolvu problema kbira jew kellha neliminawha kompletament. Kien hemm inħarġet sentenza mill-qorti f'Jannar tal-2018 illi bidlet ftit l-affarijiet. Sa qabel ma nħarġet din is-sentenza kollha kemm aħna konna nassumu illi d deċiżjonijiet lokali fuq il-pjanar urban ma kinux jaqgħu taħt id-direttiva. Madan kollu kien hemm ċertu problemi għaliex eh, l-pjanar urban influenza wkoll il-bejħ tan-negozji tal-ħwienet pereżempju jekk inti eh, tagħmel xi xogħlijiet fil-ċentru tal-belt jew tar-raħal jew f'ċertu żoni partikolari dawk ħaj jaffettwaw ukoll lil ħwienet u negozji li jkun hemm preżenti u dawk għalhekk eh, ikunu esklużi mill-ambitu ta' direttiva. Għalhekk dawn id-deċiżjonijiet lokali li jiġu eh, sottomessi u il kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tiddeċidi fuqhom. Issa fil-Ġermanja kien hemm 11.000 minn eh, dawn it-tip ta' pjanijiet urbani. Daqs 11.000 il-pjan urbani jiġi approvat kull sena, ġviri għed nitkellmu fuq eluf ta' deċiżjonijiet li kull sena jiġu eh, suġġetti għal eh, proċeduri ta' notifika. Bekk dan ifisser li l biz amministrattiv u burokratiku huwa wieħed enormi. Dan biex ma nsemmux il-fatt li ehm, hemm intħil fil- fis-seta tal-awtorità lokali. Jekk din id-deċiżjoni tiġi approvata, tkun tfisser illi dawk nies illi eh, jaħsbu illi l-affarijiet lokali għandhom jiġu solvuti fuq livell lokali u l-Unjoni Ewropea m'għandix tintaħal. Inkunu Edin, eh, fl ħar mill ħar natu għom iżjed eh, fuq xiex jitkelmu għalli xikun eżempju ċarta intħil mill-level ola. Dawna il- l eh, qed għaw li mhux biss dawna il-pjanijiet urbani iridu jiġu sottomessi għal deċiżjoni imma ifisser ukoll li hemm sensiela oħra ta' problemi eh, illi eh, jistgħu jinħolqu. Għalhekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni issa u qed nitolbu l-involviment ta' entitajiet differenti fosthom tal-Parlament Ewropew. Però nixtieq nitlob li kollegi tiegħi hawnhekk ukoll biex jitkellmu mal-awtoritajiet nazzjonali tagħhom ħalli dawn jitolbu soluzzjoni wkoll fil-Kunsill. Din hija problema urġenti u potenzjalment tista' ġib bidla kbira ħafna illi eventwalment tispiċċa tagħmel ħsara lill awtoritajiet lokali madwar l-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa fisem id-delegazzjoni Olandiża is-Sur Dejjer. Iva, grazzi ħafna. Jiena nixtieq eh, nappoġġa dak li għadu kif qal il-kollega tiegħi is-Sur Kurz Għanna fl-Olanda ħna nappoġġaw, appoġġajna um, il-proposta il proposta tal kommissjoni appoġġajna mill-bidun, appoġġajna mill-bidunet mill-2017. U dina id-direttiva dwar il-notifiki ser eh, tkompli tkabbar il-pis ta', ta rapportar. Il-perjodu stipulati huwa ta' tliet xhur, però dan huwa perjodu qasir wies għaliex diffiċli tikkonferma miżuri eh, f'dak il-perjodu. Dan ifisser illi il-pjanijiet tal-awtoritajiet lokali ser jiġu sottomessi għal skrutinju qawwi u jistaw eventualment ukoll jitwarbu. Aħna maħniex kontra illi eh, servizzi li jistaw jenataw, pero li ħasibna għal l-influenza l-impatt li jista' jkun hemm fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali ma rridux li eh, titnaqqas il-libertà tagħna li nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza għal dawk li huma voluti fl-ippjanar urban u anke dawk illi eh, jaħdmu fuq dawn il-proġetti. Hemm bżonn li nfittxu soluzzjoni l-kol flimkien u jina naqbel ma' Sur Kurz illi hemm bżonn li din inizjattiva niddiskutuha wkoll mal-Parlament. Grazzi ħafna. Thank you, thank you very much. Grazzi. Ma nafx hekk għaw xi ieħor li jixtieq intervjeni, ma jidirx li dan huwa l-każ. Għalhekk mela nistgħu nagħlqu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna talli indirizzajtu dan is-suġġett. Apprezza. Il-punt li mess hija l-ċerimonja tal-loti tal-Premju tar-Reġjun Intraprenditorjali Ewropew. U issa nagħti merħba lil Komitat Ewropew għal din iċ-ċerimonja ta' loti tal-premijiet lil rebbieħa. Għanna tlet rebbieħa u għanna mana u koll xi membri tal-ġurija. Għalek jek joġobkom innaqdu mana għal din id-diskussjoni u anki għal-ċerimonja innifisa. Din l-skema tar-Reġun Intraprenditorjali Ewropew eh, issa wasal fl-10 sena tiegħu u jiena verament kontent illi illum għandi eh, l-onur illi nati dawn il-premijiet jiena għalix jiena kont involut mill-bidunet mill-reġun tiegħi fejn aħna konna ressaqna proposta u eh, spiċċajna fost ir-rebbieħa dan l-aħħar jiena kont ukoll president tal-ġurija u eh, nista' ngħidilkom illi din verament ma kienitx biċċa xogħol faċli b'mod partikolari dis sena meta rajna l-lista tar reġuni li applikaw anki Umbat, aħna konna interessati ħafna biex naraw għax kien hemm wara t test tal-proposta. Imma il-proposti kienu diġà iddettaljati ħafna u konna konvinti illi dawn it-tlet reġuni kellhom ikunu ir-rebbieħa. Issa qabel ma nidħol aktar fid-dettall nistieden lir rappreżentanti tar-reġuni biex jingħaqdu magħna il-reġuni ta' Dansku Bomorski. We have as well uh, Gothenburg from Sweden. Gothenburg. Għanna uh, l-Svezja u koll u il-reġun ta' Navarra minn Spanja. Please. Congratulations. Congratulations. Just uh, join there first and. So we have here uh, uh, uh first uh, from. Uh, Mela ħa nisimgħu l-ewwel minanti reġun Pomorski Jesislav Sturk li huwa membru li aħna nafuħ sew natuħ merħba flimkien ma' sindku ta' Dansk Alan Aleksandrovic mbagħad għandna Axel Jusefson li huwa president ta' l-Assoċjazzjoni ta' l-Awtoritajiet Lokali ta' uh, eh, Gutenberg merħba lilek ukoll. U mbagħad għanna s-sur Manu Ajardi, Vici President tal-Gvern ta' Navarra. Umma il-koll nafu illi l-SMEs huma s-sinsla u il-mutur illi joħloq tkabbir u l-impiegi f'dawn l-aħħar 10 snin rajna progress kbir mod partikolari fl-attivitajiet tal-startups u kif l-ekosistemi tal-innovazzjoni inħolqu in u kif ir-reġuni talmu minn xulxin. Dan huwa prova ċara illi dan il-premju huwa verament importanti. Uh, globalizzazzjoni, eh, tranzizzjoni digitali, innovazzjonijiet illi uh, joħolqu ħafna taħwit. Um, Fil-futur se ġelu SMS tal-futur jivvintaw il-futur tagħhom u għalhekk l-attività fuq livell tal libliet ir-reġuni, l-industrija lokali, universitajiet, eċċetera, tant meħtieġa. Il-vantaġġ kompetittiv tal-Ewropa se jkun deċiż mill-mod kif l-SMIs tagħna jirrispondu għall-isfidi li jiffaċċaw u sabiex jirnexxu se jkollhom bżonn ta' ħaddiema illi għandhom profil intraprenditorjali li jistgħu jikkontribwixxu bil-ħiliet u l-esperjenza tagħhom għat-trasformazzjoni tal-ekonomija u tas-soċjetà. Il-Kumitat tar-Reġjuni tagħna fost il-prijoritajiet tal-ħames snin tagħna bdejna bit kabbir, tlabna li jkun kabbir sostenibli u aħna bdejna eh, b'attivitajiet minn isfel għal fuq. Saqna fuq tliet kriterji illi aħna ħassejna illi setaw immexxuna l qudiem Karls Lambert, jiena u l-presidenti tagħkom il-koll kemm aħna ħdimna flimkien u fost it-tlet kriterji kien propju eh, mentalità imprenditorjali u mbagħad digitalizzazzjoni u speċjalizzazzjoni intelligenti u sħubijiet. Mela dawn huma l-affarijiet illi aħna isna bħala ġurija Permezz ta' din l-iskema aħna urejna li ir-reġuni u l-bliet jistgħu jagħmlu differenza kbira għall l-SMEs u l-imprenditori tagħhom billi joħolqu l-kondizzjonijiet ċirqa għall-iżvilupp ta' ekosistemi lokali intraprenditorjali fejn kulħadd jinteraġixxi u jikkollabora flimkien sabiex iħolqu ambjent li jappoġġa l-attività intraprenditorjali Jekk aħna noħolqu Silicon Valleys Ewropej virtuali eh, mhux dawk li jikkopjaw dik tal-Istati Uniti imma li nitalmu l-aħjar affarijiet li jagħmlu hemmhekk imma u napplikawhom hawnhekk flimkien ma l-aħjar lezzjonijiet li tallimna mill-Ewropa stess Issa wasal il-moment li IR e neħduh fuq livell ieħor u għalhekk din is-sena mal-Kumitat Ekon mal-Ġurija u l-Amministrazzjoni aħna rrivedejnija din l-idea u aħna se nġeddu eh, din l-iskema ta' li IR e imma dana se jitħabbar publikament nista' ngħidilkom minn issa għaliex il-Kummissjoni Ekon qiegħda tikkollabora ma' DG Grow qegħdin jorganizzaw konferenza speċjali eh, fuq l-SME Assembly dan se jsir f'Helsinki mill-25 sa 27 ta' Novembru. Umbat hemmhekk eh, jitħabbar dan il-konċett il-ġdid tal-li iqar u nitolbu eh, li tibatunna il-proposti kien hemm xi proposti li kienu ġodda ħafna, innovattivi ħafna u jiena kontent ħafna illi għandna llum l-Iżvezja fost ir-rebbieħa tal-premju din is-sena għalhekk il-mappa tal-Ewropa qed naraw li qed issir dejjem aktar bilanċata imma nħeġġu wkoll il pajjiż u reġuni oħrajn biex u l-proposti tagħhom fir-round li jmiss. Jiena konvinti li għalkemm ċerti reġuni eh, ma rebħux l-ewwel darba li u proposta u laqas it-tieni darba imma dana kien xieda tal-progress illi diġa' sar għalhekk nixtiequ li ma taqtawx għalkom u terġaw tapplikaw għalhekk eżis kollegi jina nixtieq illi nati dawn il-premijiet nibda bis-sur Struk u sur Aleksandrovic għal reġun ta' Gdansk u Pomorski. Mr. Chairman, we are... President, Se nitkellem bil-Pollak. Signori, il-premju tar reġuni intraprenditorjali Ewropew li IR e e huwa unur uniku għaliex huwa verament il l-ikbar unur li stajna nirċiev. <laughs> okay, you can show that so to the... Yes, for the TV and other media. Okay, you can continue. Thank, you, thank you, then... thank you, thank you. Thank you. Some words I repeat. Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości jest dla nas e, wyjątkowym wyróżnieniem l-iskema ta' li ER hija verament unur uniku għalina. Uniku għaliex wa veru il-frott tal-vizjoni illi il-gvern lokali u reġjonali tagħna inkluda fl-istrateġija reġjonali għall-iżvilupp. Aħna llum kburin li nistgħu ngħidu li floqs mewlenin ekonomiċi ir-reġjun tagħna jgħat fuq il-linja ta' qoddim mhux biss fil-Polonja imma anki fl-Ewropa. Qed naraw ħafna tkabbir, il-qat naqas, għanna ħafna kumpaniji ġodda u l-ekonomija tagħna hija orjentata lejn l-esportazzjoni. Dak li huwa importanti hija l-flessibilità sabiex inkunu nistgħu naddattaw ruħna għar-realtà waħda mill-isfidi li qed niffaċċaw fi żminijietna hija eh, kompetizzjoni għal għat-talenti għal-ħiliet imma aħna reġun miftuħ li promuovi il-diversità u nemnu f'dak li qegħdin nagħmlu. Il-kollega tagħna illi kien preżenti għal kull plenarja ta' din l-Assembleja tal-Komitat tar-Reġuni go pojmowania europejskich wartości. Il, dan il-premju huwa jirrifletti il-xogħol il li aħna minna u anki il-valuri Ewropej. Fir-reġjun tagħna aħna niftakru għalfejn il-seta u l-qawwa ta' Gdansk fuq xi xini mibnija, ja belt mibnija fuq id-diversità għandha ħafna esperjenza mill-modi u għalhekk komunità ta' solidarjetà hija waħda eh, verament importanti għalina, dak huwa li verament aħna nixtiequ. Għalhekk dan il-premju għalina sarraf ukoll f'impenn. Impenn li mur lil-lin mill-dimensjoni ekonomika ta' l-intraprenditorija. Aħna rridu noħolqu kondizjoni ġusti għal l-izvilupp u għal ġid taċ ċittadini kollha tar-reġjun tagħna anki l-immigranti.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 rappresentanti tal-Unjoni Ewropea, anke tal-Gvern Lokali, għalina huwa unur kbir illi qegħdin hawnhekk magħkom illum. U nixtieq ngħid kentejn imma bil-Pollak. Jestem dumny mogon w imieniu miasta Gdańska. Jena gburi li għal nom tal-belt Gdansk u eh, anki il-provinċja ta' Pomorski li jina jatawnek illum biex naċċetta dan il-premju għal reġjun intraprenditorjali Ewropew għal-2020. Dan il-premju huwa l-aħjar prova illi l-aħħar l-aħħar 30 sena ħlejniehomx minn meta 30 sena minn meta bdiet it-trasformazzjoni tal-Polonja u laqas maħlejna 15-il sena ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Gdansk bħala ċ ċentru tal-ħajja kulturali fir-reġjun bħala l-belt kapitali firxet l-influenza tagħha mal-bqija tal-provinċja, influenza ta' tipi differenti fosthom anki illi uh, tajna spinta l ispirtu ta' intraprenditorija snin ilu aħna iffissajna għan ambizzjuż ħafna li nirnexxinna niġbdu lejna dak li huwa l-iktar importanti nies b'sens ta' intraprenditorija, nis li japprezzaw il-wirt kulturali, li esprimu solidarjetà, kreattività, li jridu jikbru u joħolqu futur komuni, irrispettivament mill-ġeneru tagħhom, l-età, l-oriġini, it-twemmin tagħhom, eh, il-ħiliet tagħhom, id-diżabilitajiet tagħhom u anke l-orjentament sesswali tagħhom Meta aħna nħarsu lura eh, nara illi dan l-an issa il-ħaqnieh. Gdansk illum madux biss il-post fejn tiżviluppa l-ekonomija tradizzjonali, pereżempju l-industrija marittima jew l-industrija tal-karburanti, dak li jagħmel Gdansk speċjali u differenti minn ibliet pollakki oħrajn, hija viżjoni ta' ta' innovazzjoni aħna rridu illi nkunu miftuħin biex nilqaw il dawk kollha li jiġu minn barra lura tradizzjonijiet antiki tagħna. Meta nħarsu lejn il-valuri bħad diversità eh, illi nifmu il-potenzjal tagħha u l-effett illi din għandha fuq l-iżvilupp ekonomiku hija xi ħaġa illi tagħmel Gdansk speċjali u tamel Gdansk Belt speċjali għal bosta raġunijiet f'amministrazzjoni, fin-negozju, universitajiet u organizzazzjonijiet soċjali. Din il vizjoni tajnija il-ħajja permezz ta' modelli ġodda għall-integrazzjoni tal-immigranti din xi ħaġa ġdida għalina fil-Polonja. Aħna ridna namlu dak kollu li kien possibbli biex niskuraw illi Gdansk tkun belt fejn wieħed jista' jiżviluppa ħili ġodda, jiżviluppa anki is-sens ta' imprenditorija tiegħu, belt illi tagħtik l-enerġija tagħtik spinta, belt illi tgħin iċ-ċittadini tagħha, belt moderna u belt illi ma tinsiex eh, l-modi tagħha Nifukaw fuq avvenimenti kulturali, Aħna dejjem ninvestu fl-edukazzjoni, fl-sport, irridu wkoll illi eh, ikonna trasport pubbliku li ma jagħmilx ħsara lill ambjent irridu niffokaw ukoll fuq il-kwalità tal-ħajja taċ ċittadini tagħna illi eh, eh, għandhom ħafna eh, soluzzjonijiet possibbli anke meta jiġu biex ifittxu dar jekk inħarsu lejn l-2018 it-turizmu laħaq iktar minn 3 miljun eh, turist eh, li imorru mhux biss iżuru Gdansk imma anke lilin minna Gdansk għandha konnessjonijiet tajbin ma' bliet oħrajn fil-Polonja irrispettivament minn kif wieħed jiddeċidi li jivvjaġġa bl-ajru bil-baħar jew fuq it-triq mela meta tasal Gdansk inti tara illi ta' min iżura Gdansk illi joqgħod ftit ta' żmien ieħor ta' żmien isir jafa' Għalhekk jiena nittama illi dan il-premju li se nirċievu illum se jagħtina spinta addizzjonali sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dejjem aktar biex inrawmu spirtu ta' intraprenditorija fl-bliet, fir-reġuni u fil-Polonja kollha kemm hi. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd fir-reġjun tal-bliet. Uh, eh, U nirringrazzja lilkom il-kolla li grazzi għal kooperazzjoni ta'kom aħna illum qed nirċievu dan il-premju. Grazzi. And let me just very briefly summarize. Tajb wis melhom, niġbor fuq um, dak li qalet il-ġurija għalfejn ir-reġuni ta' Danks u ta' Pomorski ġew mażula kienu ħafna attivitajiet immirati biex eh, jkun hemm żvilupp eh, tħeġġiġ kif ukoll eh, il-fatt li dawn ir-reġuni provaw jiġbdu it-talenti li huma nittama billi nkunu nistaw nitalmu minnkom u jekk għala jrita il-kollaborazzjoni tkompli tikber. Nadu issa għal Gothenburg qabel ma nagħti il-premju nista' anzi, nati il-kelma l-sur Josef Sen, għonek permettu li nisħaq dak li aħna ikkonsidrajna l-element essenzjali tal-applikazzjoni ta'kom kienet strutturata tajba, strategija twila li tifoka fuq approċċ fuq bosta livelli, partikolarment baċċent partikolari għal ekonomija li eh, tħares eh, lejn ehm, l-ambjent, eh, lejn l-ekoloġija. Thank you. Uh, thank you very much, Mr. President. Uh, Grazie ħafna, Sir President, jena tassew uh, grat uh, u onorat li jeta unek neċivi dan il-premju Gutenberg forsi ma tafux ħafna minnkom din il-belt Ija ġiet stabilita fl-1621 u għanda storja twila ta' kummerċ Illum għan iktar minn 750 l-industrija differenti f'Kodenberg ġiviri tassew diversifikajna dak li kienu l-eru ehm, kummerċjali eh, fu struttura ehm, li tinvolvi bosta industri industriji nistaw eh, nqisu ruħna bħala parti mill-Skandinavja tal-Penent 75% tal-industrija eh, f'din eh, settur hija lokalizzata f'Gothenburg, ġifieri nistgħu ngħidu li fl-Iżvezja hija waħda miċ-ċentri ewlenin għal dik li industrija. L-industrija għanna l-ikbar port illi jaqat il-Bahar Baltiku ma dak Atlantiku jirċievi ma il il-bastiment kull sena u madwar 30% ta' l-importazzjoni u l-esportazzjoni lejn u minn l-Svezja ta' dim il-port ta' Gothenburg, ġifiri jed tifmu kemm attività importanti din l-attività portwarja. Issa niprofaw intejbu eh, il-mod kif aħna kollegati eh, ma' Oslo fin norveġja kif ukoll eh, ma' Hamburg fil-Ġermanja fost oħrajn biex naraw naqra kif nistgħu nidirizzaw iktar tiġijiet tan negozju tagħna. Għandna wkoll wirt għani għal dawk illi huma Volvo, SKF, nistaw nejdu illi eh, għanna bazi tajba għal l-assembla eh, ta' komponenti eh, Eh, tafu li eh, fl-axar mill-axar eh, il-komponenti kollha meħtieġa f'dinja fejn kull ma jmur il-vetturi għandhom iktar u iktar elettronika din hija sfida illi qed inħadd illi qed inħabtu wiċċna maħna. Rridu nirsistu wkoll biex nsiru iktar imprenditorjali, eh, nixproraw in-negozju eh, kif eh, għal qabel il-Viċi President sensa ta' imprenditorjat huwa ewlieni jekk irridu nkomplu naħdmu fuq is-suċċess illi ksibna lek qed nisviluppa strateġija ġdida biex intejbu u ehm, noħol u spirtu ta' imprenditorija għan iktar minn 120 l-elf xogħol illi qed eh, nittamaw illi nkunu ħloqnihom f'Gothenburg sal-2035. L-approċċ tagħna huwa wieħed minn isfel għal fuq, ġifieri ninvolvu l-komunità ta' negozju fl-iżvilupp tal-istrateġija. Kenna madwar 40 eh, l workshop mijiet ta' kumpaniji li ħadu sem u dan wassanna għal bossa sejbiet eh, kruċjali biex intejbu eh, l-ambjent tan negozju ma' wkoll biex ndejbu kondizzjonijiet tal smis illi eh, kif tafu jaxa xi ħaġa tassew importanti għalina u nemmen li dan huwa aspett essenzjali meta wieħed jitkellem dwar l-istrateġija li rridu nadottaw fil- dinja tan negozju. Nixtieq ukoll eh, nirringrazzja lil daw kolla fil-Business Reading Gothenburg għal għanzi eh, fil-reġun ta' negozju ta' Gothenburg, il-għaliex eh, minnajru ma stajniex nkunu għawnek nasab fl-axar mill-axar jekk ksibna dan il-premju huwa grazzi għal-ħidma tagħhom. Aħna ħan komplu naħdmu biex ikonna ambjent eh, ġust eh, u eccellenti ta' negozju, eh, anki li kunu ambizjuzi f'termini ta' ħarsien ta' klima, rridu nkomplu fuq triq tajba li qbadna minn ġdid, grazzi ħafna. Thank you, Axel Josefson. Now... Grazie, Axel Josefson. U s sanadu reġun ta' Navarra, għawnek minn ġdid xi elementi ewlenin li nixtieq nislet minn din il-proposta fejn jenna tajtu dar premju, jentom kontu eżemplari għal dik li hija it-tip fil-ħajja tal-nies lokali, bazzjonijiet diretti, zittu rata ta' sopravvivenza, kif ukoll rata ta' tkabbir, il-pjan reġjonali għal l sostenibilità um, kif ukoll dak um, għal l-iżvilupp għaqli dawn enu kom biex eh, tamlu eh, l-kizbiet li għamiltu u issa nixtieq eh, nati il-premju l-sur IRD.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 enkitzajetza plana noski, zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai, klaster politika, arrisku kapitala, gizarte ekonomiaren osoko plana, ekintzaietzat eta enpresetarako Let me just interrupt please. Uh... Permetti li ninterrompi Iva, skużawna li manniex interpretazzjoni mill lingua baska, ġifiri. Provajna nifmu kemm stajna minn dal-intervent. Iva, nissa niprofa bl-Ispanjol jekk trid. Eh, eh, naħseb illi l-ewwel qabel kollox taqt ngħid eh, wara nofsi it-tab kulħadd li l-ek viċi president kif ukoll autoritajiet prezenti li u lilkom sinjuri. Qabel ma ngħid qualsiasi ħaġa nixtieq nifraħ iż-żewġ l-oħra li ġew premjati, ġifieri reġjun Tanks Pomorski kif ukoll dik ta' Gothenburg. U it-tiena ħaġa li xtaqt ngħid eh, hija li eh, s-sistema ta' żvilupp ta' Navarra hija l-mertu eh, tal-gvern ta' Navarra imma wkoll ta' timijiet l-oħra involuti. Aħna rivedejna l-istrateġija tagħna għal dik li intelligenza artificiali, AI, flimkien ma' ċentri teknoloġiċi, autoritajiet ċentrali u detajiet eh, eh, li rappresentaw il-gvern viżjoni li il-ġejjeni. E fl-aħħar mill-aħħar eh, dan huwa suċċess illi nistgħu naqsmuh ma' dawk kollha evoluti. U dan illi jiżgura kontinwità u l-viżjoni fuq tul ta' żmien. Fih dan il-speċjalizzazzjoni għalija li fl-izvilupp ta' din l-istrateġija għanna l-pjan ta' teknoloġija, il-pjan ta' ekonomija soċjali, dak ta' kapital ta' riskju, natu attenzjoni partikolari l-imprenditori u ekk nesċinna naslu b'din l-ekosistema illi hija iktar b'saħħitha huwa onur li nirċievi dan il-premju. L-isvilupp huwa wieħed mill-fatturi ta' kompetittività li identifikajna u għalhekk li aħna naħdmu biex dana jissaħħaħ ifisser li rridu nimpenjaw ruħna fl-edukazzjoni, rridu ntejbu l-ekosistema pubblika u privata illi eh, tiffavorixxi il-talim mod partikolari fuq sma prioritarji ekosistema li ovvjament tisħaq fuq il il-persuna ta' l-imprenditur u ta' kompanjaħ minn meta jiżviluppa l-ideja sa' kem din ta' sala s ta' tal mot illi eh, l-setturi pubbliċi eh, u privati jistaw ikomplu iwaslu din il-bidla billi jagħtu saħħa u importanza li talenti tal-persuni promuv l-innovazzjoni u t-talim sabiex nizguraw li Navarra iż żom u tkompli s-saħħaħ il-kompetitività kbira li diġa għandha. Dan il il-premju jirrikonoxxi il-qafas ta' eh, l-iżvilupp li aħna proponejna. Imma jista' iħeġġiġna wkoll biex inkomplu f'din it-triq mill-qalbna. Grazzi ħafna. Grazzi. And uh, thank you very much. So according to our information. Grazie ħafna skont l-informazzjoni. Eh, suppost kena il-Bask bħala lingwa passiva, ġifiri supposta stajt titkellem f'dan, ma insomma waslinna dan. Ma insomma, naħseb li nista ngħid li nala, nistgħu nagħlqu din is-sezzjoni, nixtieq eh, ngħid prosed ukoll il-dak kollha li pparteċipaw, ma li marċevewx din it-tabella ta' reġjun imprenditorjali, però nistgħu nitalmu żgur eh, mill eh, l-esperjenzi tajbin li għadna kif smajna, nkomplu nizvelupaw il kompetenzi ta' reġjuni u iktar tard din is-sena noħorġu eh, isejħa ġdida għal din etiketta ER. E U issa nixtieq nistedilkom għal cocktail biex niċċelebraw rebbieħa flimkien mal-żazah Ewropej illi ħadu sem fil-wirja ta' ritratti fil-kontest ta' li huwa Factor. Fil-fatt il-cocktail għajkun eżat eh, barra l-emiċiklu. Dawn iż-żaza Ewropej kienu mm, mħeġġa biex juru eh, talent fotografiku tagħhom eh, biex jatu stampa tal-Ewropa me reġjun tagħhom il-mistoqsija li rridu jiġbu għalija bir-ritratt hija kif tista' tinħass reprezentat l-Unjoni fir-reġjun fejn tgħix. U b'kollox intaslu 20 il-biċċa xogħol artistika li tistgħu taraw e kif toħorġu e, minn dan l-emiċiklu e. ġviri ħajkun koktejl fejn ħankunu qed niċċelebraw ir-rebiħa, pero fejn ħankun tistaw tammiraw dawn ix-xogħlijiet artistiċi. Nixtieq nirringrazzjahom il-koll għall-plenarja tal-lum u imbagħad nixtieq nistieden lil kull membru tad-delegazzjoni Pollakka Xitejt, eh, Marek, eh, inti qed eh, organizza xi ħaġa fil- bini Jacques Delor, il-bini tal Komitat ta' Reġuni, il-laqa hija aġġornata, grazzi.